Uh, let me open this meeting. Permettu li niftaħ din il-laqa, nishtiq nati merħba l-kulħat li ġejtu għawnek u nafu li hemm tlet swali oħra minħabba il- problemi li hemm fil-kostruzzjoni tal-emiċiklu, aħna solvejna din il-problema billi nokkupaw ħafna kmamar għallaqat fil-Parlament u anke fil-bini tal-Kumitat tal-Raġuni. Nilqakom il-koll kull minġi għawnek hawnhekk fi Brussell għal dan l-avveniment tal-Open Days tal-jum taftiħ taftuħ u xi kultant minn bliet kbar, żar, raġuni, rħula biex taqsmu fid dialogu il-konsensu anke taqsmu fi dejat tagħkom. Nixtieq nagħti minn qalbi Mod partikolari il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz, il-President tal-Kunsill Ewropew sur Herman Van Rompuy, Eleni Mavru li jirrappreżenta il-Presidenza l-Ministru tal-Intern tal-Repubblika ta' Ċipru, Eh, president tal-Kumitat ta' Reġuni Ramon Luis Valcarcel Siso u il-Kummissarju għal Politika Reġjonali Johannes Han. U jiena Danuta Hubner għal ma jafnix u jiena il-President tal-Kumitat Reġi fil-Parlament. Nixtieq informakom dwar xi kwistjoni tekniċi qabel ma nibdow id-dibattitu marbuta biex ikun hemm ħidma ħarir ta' din il-laqa Nixtieq informakom li din il laqqa mxandra fuq l-internet u hija koperta wkoll bis-servizzi tas-satellita tal-Ewropa. Ippermettu li ngħid u ukoll għal kollegi fil-jan erba' e wieħed li jistgħu li ma sabux karta Anzi, li jem karta li tistaw tibatu il-mistoqsijiet ta'kom permezz ta' din il-karta jonkalla bi Twitter bil-hashtag Open Days. Permettu li najt kentejn u koll għala għedin għawnek din il-laqa ħna niftħu il-10 edizzjoni tal-jim jim taftuħ tal-2012, il-ħin tassow itir u nishtiq najt u koll li probabilment il-koll inħossu l-istess li niltaqaw fi żmien kritiku, qed niltaqaw fi żminijiet fejn hemm il-pessimizmu li qed jirrenja u naħseb li f'mument bħal dan li ħafna li nagħtu ħarsa xamenna u naraw li l-integrazzjoni Ewropea tat prestazzjoni impressjonanti minn tluq tagħha. U anke suq intern imma anke l-politika ta' koeżjoni kienu magna ta' konverġenza b'saħħit tal ewropa Il-kriżi majnat dan il-proċess u uritu ukoll li hemm diżugwaljanzi kbar u anke nuqqas ta', ta, ta konverġenza strutturali dajfu l-Ewropa. Rridu nħolqu xprun ġdid u l-kriżi ċarat oħra wkoll li aħna parti mill-istess Ewropa u li l-koll nafu li l-Europa mis somma tal-reġuni, ekonomiji, bliet nazjonali, eh, nazzjonali, iżda anki li nsaħħu l-konverġenza ta' dawn u essenzjali. Iżda l-ekonomiji dajfin irridu jerġgħu jibdew jibbenefikaw dan il-qafas li jkunu mill istessu intern mal dawk li huma b'saħħithom u fl-aħħar ukoll igawdu wkoll mis-swieq eh, li dejjem jespandu tal-ekonomiji dajfa aħna nafu li l-konverġenza u l-użu aħjar tal-interdependenza territorjali jistaw siru xprun ta' tkabbir kbira l-Europa. Il-finanzi u l-kupru ta' mod maġġel li nċeleraw ir-riformi strutturali u li nimmiraw għall tkabbir kemm fuq livell privat u pubbliku għall tkabbir l-impigu l kompetitivita hija essenzjali. Jekk indomu din il-kwistjoni għal budget tal-2014-2020 jifisser li rridu ninvestu fit-kabbir u aħna rridu kunu ċari fil-messaġġ tagħna. Jekk il-Kunsill jibqa' sus għal ħtieġa ta' tkabbir rridu ikun hemm ukoll l-istess urġenza biex l-Ewropa jkollha budget deċenti. Issa nixtieq nistieden l-mistiedna tagħna l-ewwel is-sur Martin Schulz, il-President tal-Parlament Ewropew. Jek joġba. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Präsident van Rock. Grazie, ħafna. Sur Van Rampoy, Aziz Herman, Signora Mauro, Kommissarju. President Falkarsel Siso, Signora President Aziza Danuta. Eżis, signori, Jiena vera kuntent illum li il-qakom fil-Parlament Ewropew illum. Intom edin hawn għal l-axar Ewropea għal reġuni u bliet. Il-bliet u r-reġuni tagħna qed jaffaċċaw żmien diffiċli fi żmien ta' nuqqasijiet fil-tħul tagħna rridu nilħqu l-ħtiġijiet bażiċi ta' ċittadini tagħna. B'dan nixtieq ngħid nafu li hemm il-kwistjonijiet bażiċi bħaddjar, l-impigi, skejjel, il-manadif, trasport affidabli u li u provista tal-enerġija li jistgħu jifilħu għalija. Fi żminijiet ta' frankar l-impetu għad kabbir li joħroġ minn dawn il-miżuri għaliex huma kollha miżuri ta' politika strutturali ta' reġjonali u ekonomika u għalhekk dawn iż-żminijiet ta' kriżi dawn huma l-miżuri li aħna rridu investu fihom sabiex inkun nistgħu noħorġu mill-kriżi. U għalhekk il-bliet u raġuni tagħna jeħtieġu flejjes mill-Unjoni Ewropea illum iktar minn qatt qabel għaliex dawk il-flejjes jekk jintefqu f'dawk loqsma u jiġu investiti f'dawk loqsma ikunu l-istrumenti li aħna għanna li rridu ninvestu biex nkatru l-impigi. Signuri, aħna membri tal-Parlament Ewropew bħalissa qegħdin nħabtu wiċċna mal-Kunsill u nippruvaw naslu għal afas raġonevoli tal-Unjoni Ewropea għal budget tal-2014-2020 bħalma nafu fil-Parlament il-maġġor parti tagħna madwar il-familji politiċi kollha hemm ħaġa ċara fl-opinjoni tagħna. Il-budget tal-Unjoni Ewropea mhix flejjes għal Brussell, mhix flejjes li jasal Brussell mbagħad jieb, imma huwa flejjes għal ċittadini tal-Ewropa fil-bliet, fil-reġuni tal-Ewropa. Aħna konvinti li l-budget tal-Unjoni Ewropea jagħti li ċittadini valur miżju ġenwin u ilu jagħmel dan għal bosta snin issa. Speċjalment meta jinġabar b'tali mod li jkun komplementari għal budgets nazzjonali. U għalhekk itaffi il-pressjoni fuq spallejn l-individwi fil-tentattivi li tukun hemm biex ikun hemm frankar tal-flejjes. Jekk ikollna politika strutturali li tagħmel sens, dan ikun importanti u għalhekk li nifrużaw il-flejjes li hemm a dispożizzjoni tagħna bħalissa jew saħan sitra li naqtawh darba l dejjem bħalma minn tisemmi tista' tinstema bħala xi ħaġa popolari li tintoġob minn dawk iċ-ċittadini jew nies li jistgħu jisimgħu xi bħal din. Iżda nixtieq ngħidilkom li l-Parlament Ewropew ħares lejn dan it-tip ta' tnaqqis huma xi ħaġa irresponsabbli. Għaliex? għaliex l-Unjoni Ewropea b'dan il-budget t-investi biex tixpruna it-kabbir u biex tnaqqas il-ħela t berbiq tal-flus. Fi żmien fejn l-Istati membri qegħdin jidħlu kull ma jmur f'reċessjoni, l faqar qed jiżdied u l-qatt qed ikollu ċifri enormi bħalissa 25 miljun persuna u nofs qed qegħdin eh, qiegħda. U għalhekk il-Parlament Ewropew fin-negozjati li waslu fit-tmiemhom fuq l-MFF mill-2014-2020 ħa pożizzjoni ċara mill-bidunet u ħanajdilkom x'inija l-ħsib tagħna. Le għal kwalinkwa pjan għall frankar sakemm l-Ewropa Eh, tibqa' minn taħt. Iva l-kabbir, iva biex ninvestu għall-innovazzjoni u r reċerka ecc. Titjimilu ma' Sur Barroso jiena ħadd sem flaqa tal-ħbib tal-koezjoni kif huma magħrufa f'Bratislava kellna rappreżentanti ta' 15 stat membru minn 27 tal-Unjoni Ewropea u hija maġġoranza fil-fatt. U hemmhekk kollha binna l-pajjiżi preżenti u l-istituzzjonijiet Ewropej li l-koezjoni ekonomika u soċjali fl-Unjoni Ewropea fil-ġejjin titkompli tkun l-għana u lini tal-isforzi tagħna. Politika ta' koezjoni investiment fil-ġejjin konġunt tagħna. Issa nixtieq nagħmel xi kummenti fuq il-viżjoni tagħna f'dawn in-negozjati. Aħna ma rridux approċċ minn fuq sisfel dommatiku li kun et jafas fuq ċifri ħarin li kunu deċiżi minn qabel jew fuq perċentwali, eċetera, aħna rridu approċċ minn isfel għal fuq li naraw kif dawk il-proġetti li jumdom l-iktar valur miżjud possibbli Ewropew nistgħu waslulhom il-finanzjamenti. U dan għandu jiddetermina kif il-politika finanzjarja tkun tidher li għabbażi tagħha nkunu stabilejna negozjati tagħna mal-Kunsill. Jider li aħna anzi, aħna kontra kompletament din il ta' makroekonomika. Aħna rridu nigarantixxu wkoll linja bażi li tkun imwarba għal fondi soċjali Ewropej. Dawn huma l-prijoritajiet ewlenin fin-negozjati tagħna u ovvjament nafu li kollox irid ikollu flejas allokati għalih. Tistgħu tobsru x ikun hemm jekk xi stati membri jżommu mad-domanda tagħhom li rridu naqsu 100 biljun euro il-budget tagħna. Rajtu kif għamiltin fit tmiem il-ġimgħa fil-gazzetti fil-pajjiżi tagħkom li kien hemm pajjiż li kienet jitlob għal frankar ta' 200 biljun euro. Dan xi fisser? Fil-prattika dan qed ngħidulkom għax tidu tkunu ta' fuq. Dan ifisser li jkun hemm inqas għajnuna reġjonali għalikom, ikun hemm inqas svilupp rurali fil-kostituenzi tagħkom ikun hemm inqas studenti ta' li kollhom użu mill-programm Erasmus u dan ifisser li s-suċessi kollha tagħna li ksibna sissa naraw inqas minnhom fil-ġejjieni. U għandna ħafna suċċessi fl-Unjoni Ewropea ħadd ma jista' jagħmel l-impossibbli. il-kapijiet ta' stat u ta' gvern kull sena nafu li ma stax tkompli tagħmel iktar trasferimenti ta' setat fil-istituzzjonijiet Ewropej qed jom iktar xogħol jagħmlu kull sena tagħmel linja gwida ġdida għal ġid ta' l-Ewropa bħal l-Ewropa 2020 kienet tkun l-istrateġija tal-Lisbona qabel magħrufa ikollok iktar u iktar proġetti ambizjużi għal proġett ITER, il-reattur ta' fużjoni nukleari, il-sistema GMS, eh, il-sistema satellitari Ewropea, u fl-istess ħin rridu najdu li musen missu xejn mill-pak, mill-bidja, iżda li rrit ngħidilkom huwa li musen tirċivu aktar flejjes bħal qabel jekk dan ikun il-każ. Dan xi wassal fisser li jkun hemm tnaqqis kbir għal politika ta' koeżjoni f'bosta oqsma u fl-istess ħin nkunu qed naraw li l-Unjoni Ewropea tibda tisfaxxa iktar u iktar bħala riżultat ta' dan, Hemm memxa fejn qod nispjegalkom xi tfisser dan, għall-2011 kien hemm 10 biljun euro fondi ta' promozzjoni leġittimi għal proġetti li musser ikun jistgħu jitħallsu għall-2012 Diġa użajna l-fondi soċjali satmim ta' settembru u dan fifti klim ifisser li l-kapit ta' stati u tal-gvern nijiet qed jgħidu li dan hija triq il qoddim u jiena kull ma nista' ngħid huwa li l-Unjoni Ewropea ma stax tħallas għal dawn il-miżuri li ġew deċiżi mill-istess kapijiet u ta' gvernijiet Mhix il-Parlament Ewropew li qed jappella l-iktar benefiċċji, iktar għajnuna, iktar proġetti huma l-Istati membri wara kollox. U għalhekk jekk tiċħat li jkun hemm flejjes disponibbli biex tħallas għal eh, miżuri li ttieħdu fl-istati membri jkunu l-istati membri li qed jiċħduhom. Ma tistax minnaħa tiddeċidi eh, għal li jkun hemm Eh, proġett umbat tnaħħel flus minn ximkien ieħor bl-istess moment, fl-istess nifs, wasal iż-żmien li ngħidu l-Parlament Ewropew ħajkun sot fil-pożizzjoni tiegħu u ħajsilet biħġaru bejn l-2000 mill sal sal-1999 kien 1.1 fil-mija li huwa medja tal-GDP Mill-2000 il-budget tal-Unjoni Ewropea naqas għal 1.06% tal-GDP totali. Imbagħad qed nitkellmu dwar il-frankar, aħna nifrankaw il-flus bħala parlament. Nqodu attenti li man berbqux il-flus, jekk netaħarsa li r-rati ta' inflazzjoni f'dawn l-aħħar snin, hemm talba ta' 1% li jammonta għal tnaqqis ta' 15%. Issa, x'ser ikunu dawn il-15%? Li ma 15% tal-proġetti ma se jiġu implementati? Għaliex dan li qed jgħidulna l-Kunsill, dan li se jkun dak li sarraf ta' tnaqqis, hemm ħaġa li għandna nifmu l-koll li jekk ikonna Naqis fil-budget tal-Unjoni Ewropea b'ħafna tnaqis mingħajr ebda konsultazzjoni politika, allura mhux ser ikun politika investiment raġonevoli. Għandna bżonn tkabbir fl-Ewropa, kompetittività u mpiegi. u għalhekk aħna stabilixxejna x'inhuma t-talbit tagħna biex ikollna budget tal-Unjoni Ewropea xira f'dan id-dawl. Sinjuri, l-Unjoni Ewropea, r-Reġuni u l-Bliet u l-Parlament ukoll huma msieħba biex jippruvaw isibu mod kif ħorġu mill-kriżi. Il-koll Intom bħanna fil-Parlament, il-membri tal-Kunsill, membri tal-Kommissjoni u koll, il-koll edin nġbdu ħabel wieħed flimkien għas servizz ta' ċittadini. U dan is-servizz ta' ċittadini tagħna jfisser li rridu nuru solidarjetà. Jiena mħasseb ħafna meta nara li din il-kriżi li ninsabu fija bħalissa jider li qabdet eh, forza ċentrifuga fl-Europa. Li fisser tmim ta' solidarjetà, hekk irid ngħid hawnhekk. L-Unjoni Ewropea qiegħda medda li tkisser il-tramuntana kontra n-nofsenar, il-vant kontra ponent, l-onja kontra l-foqra. Iżda aħna nerġgħu naraw x'inhuma l-lezzjonijiet essenzjali tal-għaqda Ewropea. Jew kulħadd jerbaħ jew inkella kulħadd jitlef. Aħna b'saħħitna jekk nkunu maqodin u naħdmu flimkien. Nittama li kolkom xi deliberazzjonijiet li frott l lum illum u issa nixtieq nirringrazzja lilkom b'mod partikolari tal-istedina u tal-li tajtuni din l-opportunità biex nindirizzakom fil-bidu tax xogħlijiet tagħkom. Iżda mhux ser ninħeba meta ndil il-Sur Van Rompuy ħdejja, nixtieq nirringrazzja lilu wkoll għaliex fil-preżenza tal-President tal-Kunsill Ewropew mhix il-President tal-Kunsill Ewropew li kont qed irressaq il-kritika tiegħi lejh illum, imma qed il-kritika kontra l-gvernijiet li huma eh, l-rwol ta' Sur Van Rompuy li jkun President tagħhom. Nishtiq najt li Sur Van Rompuy kien msieħeb miftuħ fi dialogu fuq il-problemi tal-Unjoni Ewropea u l-istess japplika għal membri tal-Kummissjoni u ċertament għal President tal-Kummissjoni u anke rappreżentanti tal-Presidenza Ċipriotta. Sforzi kbar fi żminijiet diffiċli. Danuta Hobmer eh, President eccellenti tal-Kumitat Reġi tagħna, m'hemmx għalfejn noqgħod intawa l-wisq, u l-President li huwa Spanjol tal-Kumitat tar-Raġuni li huwa forsi simboliku għal ħtieġa kbira li aħna nkonna sforzi konġunti flimkien għal pajjiżi tagħna u anke bejn il-pajjiżi tagħna jekk aħna rridu nsibu soluzzjoni aħruġ mill-kriżi. Grazzi. Uh, President, thank you indeed very much. President, grazzi ħafna tal-li ġejt ma' nawa l-kull ma' tenna. Nistieden il-President tal-Kunsell Ewropew, il sur Herman Van Rompuy. Grazzi. President tal-Parlament Ewropew, Aziz Martin. President tal-Kumitat ta' Raġuni, Sur Val Karsel. Signora President tal-Kumitat tal-Politika Regionali tal-Parlament Ewropew, Signora Hubner. Signora Ministru tal-Intern tal-Repubblika ta' Ċipru, Signora Mavru. Aziz Kummissarju Han, Sinjuri. Huwa pjaċir li nitkellem hawn fostkom illum fil-ftuħ tal-10 edizzjoni tal-Open Days li hija l-akbar avveniment fl-Ewropa dedikata għal l-iżvilupp sostenibbli wieħed minn 6000 partecipanti 600 eh, parteċipanti u 1000 eh, workshop. Huwa opportunità kbira biex kulħadd ikun jista' jaqsam l-opinjonijiet tagħhom. il blitu u l-reġuni ħafna drabi waslu għal innovazzjoni. Għandkom esperjenza ta' x'jaħdem u ma jaħdimx. Sim ta' din l-esperjenza hija essenzjali. Naf kemm intom impenjati biex titrattaw l-sfidi li jaffaċċaw iċ-ċittadini Ewropej u anke dawk li joħorġu mill-kriżi ekonomika li qed tiġdu kuljum. Intom għandkom rwol xtaqdu biex iżidu l-kuxjenza pubblika dwar x'qed jiġi perikolata hawnhekk u dan huwa kruċjali għas-suċċess. Fost it-talimiet li aħna tallimna minn din il-kriżi ekonomika hemm il-lezzjoni ta' l-interdipendenza, mhux biss fost il-pajjiżi tagħna imma fiħdanhom ukoll bejn livelli differenti tal-gvern u tal-azzjoni pubblika. U mhux qed nirreferi biss għas sostenibilità tal-finanzi pubbliċi fejn ir-rabtiet bejn il- il-livelli reġjonali, nazzjonali u Ewropej huma evidenti iżda anke bejn il-politiki u fost politiki għal tkabbir u l-impigi. Il-koll naqsmu għan ċar biex l-Europa tibqa kontinent attraenti fejn wieħed jgħix u jaħdem kattar il-ġid u jonfqu għaċ-ċittadini kollha. Għal dan għandna bżonn kabbir, kabbir ta' kwalità u ambjent ta' dialogu soċjali, koeżjoni u ġustizzja. Mill-2008 l-Europa effaċċat żewġ kriżi interkonnessi, l-kriżi bankarja u tad-dejn sovran marbuta wkoll mal-kriżi ekonomika u kriżi soċjali. Dawn setaw kollom effetti eh, ta' distruzzjoni kbira minn min, minn dak li rajna. U dan seta nafu li wassal għal diffikultajiet kbar ekonomiċi fil-pajizi imma dawn ġew majnata li l-autoritajiet eh, daħlu fil-ħadu l-azzjonijiet meħtieġa biex jgħinu l-banek mod effettiv biex jgħinu l-ħaddiema u minħaddem fit-tensjonijiet li nħalqu biex jiġu assorbuti il xokki kbar li waslet li ġabet maħħa din il-kriżi. Iżda sforz li bil-permezz minajru il-kontinent tagħna kien faċċa katastrofi sħiħa. F'dan il-kuntest jien nixtieq nisħaq li l-konsolidazzjoni fiskali mhix għan fih innifsu iżda huwa kondizjoni neċessarja għal tkabbiru l-impjiegi fejn id-dinamiċi tal-dejn ikunu ħżiena. Meta dan niseħ li max jizdiet id-demanda tanqos u tkabbir ibati. U għalek Din hija sitwazzjoni f'ċertu pajjiżi llum. Il-kwistjoni dwar kif ser twassal il-konsolidazzjoni li hija inevitabbli u importanti b'mod intelligenti, soċjali, innovattiv li wassal għal fiduċa mill-ġdid u joħloq il-kondizzjonijiet ta' tkabbir fir-reġuni. Ir-riformi strutturali huma il-mod kif nistaw l-istrument lini f-dispozizjoni tagħna. Għandna bżonn riformi strutturali biex nwaslu l kompetitività l-investimenti u l-impigi. U tal-limna li dawk li għamlu dan fl-modi bħal Ġermania 10 snin ilu u l-Svezja u Finlandja 20 sena ilu setaw jifilħu għal kriżi iktar faċilment minn oħrajn. Riformi koraġġużi għaddejjin bħalissa madwar l-Ewropa kollha li tamorru kontra l-interessi parzjali, personali, ta' kull tip, fid-dinja finanzjarja, fis-settur tal-enerġija, fis-suq tax-xogħol u anki fil-servizzi. Il-ġustizzja soċjali tista' tinkiseb biss meta l-isforzi u s-sagrifiċċji jkunu mifruxa mod ġust. Jgħinan biex nitalmu minn xulxin Il-kol konxi issa li falliment jew suċċess ta' pajis jista' jbiddel l-stampa ġenerali għal kulħadd. Iżda b'mod indaqs uħut mix-xogħol biex niprovdu tkabbir mill-ambjent eh, ambjent ta' tkabbir nistgħu nagħmluh biss flimkien fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Eħdu pereżempju s-suq waħdini fejn hija kisba kbira u għatfadlinna x'niksbu permezz tal-integrazzjoni tal-enerġiji tagħna, s-servizzi u l-suq diġitali. Pakkett aħari qed jiġi finalizzat palissa fil-Kunsill u fil-Parlament jagħti ħarsa interalja lej il-kwalifiki professjonali, ix-xiri pubbliku, il-fondi ta' kapital ta' riskju. Mbagħad qed jiġi promoss it-tieni pakkett ta' 12 l-azzjoni ewlenija oħra jew pereżempju l-kummerċ li niżguraw li jkun hemm swieq ġodda l kumpaniji barra mill-Ewropa. Dejjem jekk dan iseħħ fuq livell indaqs. Il-kummerċ internazzjonali huwa xprun vitali għad kabbir. Bħalissa ninnegozjaw FTAs ma' ħafna pajjiżi, pereżempju l mobilta u taħriġ. Minkejja li hemm qatt kbir, hemm iktar minn żewġ miljun post battal fl-Europa, fl-Unjoni Ewropea, rridu namlu dak li għamel Erasmus għall-istudji. Per eżempju l-finanzi. Hawnhekk l-Ewropa tista' tikkontribwixxi permezz ta' budget regolari u anke jekk dan ikun jirrappreżenta wieħed fil-mija biss tal-GDP tal-Unjoni Ewropea, dan jammonta għal triljun euro għal seba' snin li jista' jkollu effetti kbar fir-rigward leverage jippermetti l-investimenti bil-potenzjal ta' tkabbir enormi tal-Unjoni Ewropea li kieku ma jkunx possibbli mingħajru. U għalhekk nixtieq nindirizza l-kwistjoni tal-MFF tal-Unjoni Ewropea fis-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew f'Novembru. Din hija sfida politika għaliex jeħtieġ li jkun hemm il-ftehim unanimu ta' kull stat membru u l kunsens tal-Parlament Ewropew Madanakollu dan ġi diskuss fil-livelli vari għal iktar minn sena issa. Il-bqija ta' divergenzi jikkonċernaw ammont li huwa inqas minn 0.1 tal-GDP. Huwa fiħdan il-kapaċità ta' 27 kap ta' statu ta' gvern li jiksbu kompromess fuq dan l-ammont li huwa inqas minn dawk li kienu minati u li ġew diskussi f'diskussjoni oħrajn. Aħna neħtieġu ftejm fuq l-MFF f'Novembru. Falliment ikun ifisser li jkun hemm falliment għall-impigi u falliment għad kabbir. Apparti il-budget għanna il-Bank Ewropa għal-Investiment, l-ikbar bank multilaterali fid-dinja. U ma tantx huwa magħruf mal-pubbliku in ġenerali iżda naħseb li ħafna minnkom jafu li huwa imsieħeb għall iżvilupp ta' proġetti ta' infrastruttura. Żieda ta' 10 biljun euro fil-kapital maqbula dan l-aħħar fil-self ta' 60 biljun euro li ħajjiżdied biex jfassal investiment sa' 180 biljun hija kisba importanti, sandura r-rwol tar-raġuni huma jaqdu rwol importanti ekonomiku, per eżempju reġuni b'setat leġislattivi jonfqu madwar 800 biljun euro kull sena. 800 biljun euro. Dan huwa kruċali għas servizzi pubbliċi u għall-investiment u anke għall-istrateġija ta' tkabbir. Reġuni huma kruċjali wkoll fl-implementazzjoni tal-Aġenda tal-Ewropa 2020 u għall-użu tajjeb tal-fondi ta' kożjoni strutturali biex itejbu l-potenzjal ekonomiku tagħhom. Ovvjament, regoli Ewropej komuni fir rigward id-deficit u d-dejn nazzjonali ovvjament ħajja ħaj jaffetwaw ir-reġuni. Il-gvernijiet nazzjonali jridu jiddefinixxu dawn ir-regoli Ewropej u jridu jiżguraw li r-reġuni jkunu involuti minn qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet palma jkunu wkoll involuti mbagħad fl-implementazzjoni. Reġuni jridu diżguraw li l-konsolidazzjoni fiskali seħħ ukoll mod li jkun favur it-kabbir irridu jkunu involuti wkoll fid-definizzjoni tal-programmi nazzjonali ta' reformi biex jifavorixxu tkabbiru l-impjiegi hemm lokal titjib propju f'dan ir-rigward. Aħna wara kollox imħadnin biex nkonna sforz konġunt tal-livelli kollha tal-gvernijiet, gvernijiet multilaterali wkoll biex niffaċċaw sfidi multilaterali. Sinjuri, biex nikonkludi, hemm ħafna x'nitilfu u hemm għażli diffiċli x'namlu rridu insawru il-bidla għaliex inkella tkun imposta fuqna. Huwa eżerċizzju biex namlu deċiżjoni taqlin ġusti orjentati għal futur. Tnaqqis u t-taxxi jridu jkunu ġusti, sagrifiċċji m'għandux ikunu fuq spallejn grupp partikolari jew ngħaddu minn ġenerazzjoni għal l-oħra. Irid ikun hemm Ewropa li jkollha iktar tkabbir strutturali b'saħħtu u flimkien nistgħu naslu għalih dan. Ovvjament eh, jeħtieġ li konna l-ħin biex naslu għar-riżultati, rridu ngħidu l-verità li ċittadini u nispjegawlhom darba wara l-oħra x'qed nagħmlu. Rridu nikkonvinċuhom bl-argumenti għaqlin, fatti u riżultati pożittivi. Sinjuri, għal dan neħtieġu wkoll lingwaġġ pożittiv fuq l-Ewropa. Hemm biżejjed negattiviżmu, hemm biżejjed biżgħat. Għandna bżonn lingwaġġ ta' tama tama tista' tgħin biex insawru il-bidla. Għamennieħ fl-modi u rridu nkunu kapaċi biex immexxu l-ġejjin tagħna stess. Grazzi. Uh, as President of the European Hala peress li president tal-Komissjoni Ewropea mux qiegħed hawnhekk magħna għaluli illi għandna eh, messaġġ permezz tal-video ma nafx hekk eh, il-messaġġ hux lest biex jiġi trasmett. Mesdames et messieurs, chers amis. Signori, tassew jiddispjaċini li illum mhux qiegħed magħkom għal din l-10 edizzjoni tal-Open Days. U jiena xorta waħda però xtaqt li inkellimkom permezz ta' dan il-messaġġ. Il-Open Days saru uh, eh, avveniment importanti tal-politika reġjonali, pjattaforma indispensabbli għal dibattiti dwar ir-rwol tal-politika tal-koezjoni fl-istrateġija tagħna biex noħorġu mill-kriżi u biex ukoll nibnu il-tkabbir għal għada. Aħna hawnhekk il-koll mexxejja politiċi, imsieħba soċjali, imprendituri. Waħna il-kol nafu illi uh, biex immexxu immexxu rridu noħolqu fiduċa illi aħna kapaċi li noħorġu minn din il-krizi li qiegħda fija l-Europa. Għalhekk jena kontent illi intom edin il-koll għamnek biħġarkom u il-president tal nishtiq li l-President tal konsil Ewropew, Herman Van Rompuy, President tal-Parlament, u kol għedin għawnek eh, biex jihdu sem f'din eh, f'dan l-avveniment illi ta' kull sena torganizza l-Kommissjoni naħseb illi iktar minn qatt qabel u importanti illi l-istituzzjonijiet Ewropej differenti qed jaħdmu flimkien favur il-politika ta' koezjoni, favur il-politika reġjonali, favur l-investiment għad kabbir fl-Ewropa għaliex huwa importanti li kunem dan il-livell ta' fiduċa bejnietna għaliex il-fiduċa eh, hija uh, element importanti ta' tkabbir imma la waħda u laqas l-oħra ma se jaqgħu mis-sema. Uh, irridu noħolqu il kondizjonijiet biex dawn jerġgħu ifedġu irridu noħolqu politiki illi jissaw waslu għal tkabbir illi jkun sostenibli li jkun dejjemi u li jkun ġust Ġifiri dan il-dawn it-tlet elementi irridu jkunu propju l-bazi ta' dakolla li namlu il-konsolidazzjoni budgetarja, riformi strutturali, u investiment immirat li jekk aħna propju jirnexxina namlu dan, jirnexxina noħorġu minn din il-kriżi. L-ekonomija Ewropea għada fraġli u l-aħbarijiet li qed joslunna ma tantxu mażbieħ il kohezjoni soċjali eh, eh, hija medda f'ċerti reġuni tal-Ewropa għanna sitwazzjoni li hija tassew drammatika ta' kollu li għandu x'jaqsam mal-emerġenza soċjali fejn il-faqar qiegħed dejjem jinfirex u jikber u din hija xi ħaġa li irridu nirrikonoxxuha u nammettuha. Imma f'din is-sitwazzjoni naħseb li jkun żbal kbir li aħna mmorru lura għal eh, drawwiet illi kellna qabel, drawwiet illi wasluna fejn qegħdin illum eh, bid-dejn eċċessiv, jew inkella bin-nuqqas ta' riformi illi jistgħu joħolqu il kompetittività li tista' mbagħad tiggarantixxi il-progress ekonomiku u soċjali u għalek aħna issa rridu propju nitalmu il-lezzjonijiet kollha li nista minn din il-sitwazzjoni ma nirrepetux l-iżbalji li għamilna qabel u nimxu b'koerenza u determinazzjoni billi naqdu flimkien riformi u ġustizzja soċjali billi naqdu flimkien l-ispirtu ta' responsabilta ma dak ta' solidarjetà. Aħna fl-Europa għanna ġenda tkabbir l-istrateġija Europa 2020 illi turina li ma triq irridu naqbdu biex nimodernizzaw u nħarsu l-ekonomija soċjali tas-suq fl-Europa. Dan huwa lantana, hemm xuħut li jaħsbu li il-modell soċjali Ewropew sfaxxa imma jiena ma naqbilx magħhom aħna għanna bżon illi insaħħu din l-ekonomija soċjali tas-suq. Imma kif nistaw naddattawa għal situazzjoni li ħafna aktar diffiċli, mod partikolari fuq livell internazzjonali fejn il-kompetizzjoni edha dejjem issir iktar ħarxa. U hawnhekk aħna irridu nużaw l-istrumenti li għandna aħna. Wieħed minnhom huwa il-Budget Ewropew L-ambizjoni tal-Kommissjoni hija li l-budget li jmiss se jkun budget ta' investiment fit tkabbir, investiment favur l-impieg, il-ħolqin tal-impiegi u l-innovazzjoni. U aħna nafu li politika ta' koeżjoni hija meħtieġa iktar minn qatt qabel propju eh, f'dan iż-żmien ta' eh, budgets li huma limitati. Din il-politika ta' kożjoni minħabba fiha propju minħabba dan din l-austerità, ħafna reġuni tagħna mhumiex pożizzjoni li jissodisfaw l-istennijiet tas-soċjetà tagħna dina tista' tkun espressjoni ta' solidarjetà Ewropea u anki mezz kif aħna nistaw propju nerġgħu nqajmu l-ekonomija fuq saqajja il-fondi strutturali mhumiex biss għal pajjiżi beneficjarji qegħdin hemmhekk ukoll għal pajjiżi illi għamlu kontribut kbir għal budget Ewropew. Huwa fl-interess ta' tkabbir uh, fl-Ewropa kollha kemm Mill-bidu tal-kriżi, il komissjoni flimkien mal-Istati membri għamlet dak kollu li seta' sabiex il-fondi Ewropej eh, jinataw u jintnefqu propju fejn kien hemm l-aktar bżonn. Grazzi għal dawn il-miżuri fostom bżieda tal-rata ta' kofinanzjament fl-Unjoni Ewropea fejn eh, disa stati membri u anki grazzi għall-għajnuna eh, supplementari fil-pajizi illi huma l-iktar eh, mill-quta mill-krizi 14.5 biljun euro addizzjonali diġa intnef u investiti fl-ekonomija Ewropea aħna rridu natu appoċ iktar immirat għal investimenti li jistaw waslu għal iktar tkabbi, per eżempju, fir riċerka l-izvilup, l-innovazzjoni, jew inkella anke fl-appoġġ għal kumpaniji żgħar u ta' daqs medju bejn l-2009 u l-2012 rib ta' 20 biljun euro ġew eh, allokati għal bżonnijiet illi huma eh, l-iktar ovvji, l-iktar urġenti. Aħna dis-sena infaqna 10 1.4 biljuni ta' euro mill-fondi strutturali biex nejnu l zazax li huma edha u nejnu u koll li l-kumpaniji zaru ta' daqs medju. Issa irridu nkomplu miexjien f'din id-direzzjoni. U l-agenda tagħna Ewropa 2020 se tkompli twassalna fejn aħna rridu morru. Il-budget huwa wieħed mill-istrumenti ewlenin finanzjarji li jistabu wassu għall-aktar tkabbir għalhekk Oqdu attenti, ejjew ma noqodux inqablu l-affarijiet li ma nix inqablu flimkien ngħidu hemm il-koeżjoni minnaħa u l-kompetittività naħa l-oħra il-koeżjoni hija strument biex aħna insaħħu il-kompetittività huwa hija wkoll strument li tista' twassal għad kabbir. Il-politika ta' koeżjoni tista tagħmel differenza kbira fir-reġjuni tagħna, fil-bliet tagħna, anki fil-kampanja fil tagħna jekk din il-politika il ta' koezjoni tkun edha timxi id fit ma' tkabbir, din tista' tkompli s-saħħaħ ir reġjuni tagħna u tejnom biex jiffaċċaw l-sfidi ta' bħalissa jekk tikkontribwixxi pereżempju anke għal ħolqien ta' impjiegi Mela fil-waqt il-negozjati tal-budget li jmiss tal-Unjoni jina namel appell lil kulħadd biex għat flimkien biex jagħti lill ewropej kollha il-budget li jistħoq ilhom. Jiena naf li nista' norbot fuqkom u għalhekk jiena nitlob lil mexxejja tar-reġuni b'mod partikolari biex semma u koll fil-kapitali. Aħna Iva nistaw ikonna dan id-dibattitu fi Brussel biss jew eh, fi Strasburgu. Imma huwa importanti ħafna illi aħna wkoll nikkonvinċu fil-soċjetajiet tagħna fil-pajjiżi tagħna għaliex sabiex eh, aħna nwarbu darba dejjem dawn l-ideja zbaljati, per eżempju l-ideja li il-budget Ewropew huwa budget għal Brussell. Le, huwa il-budget għal investiment fir-reġjuni tagħna u għalhekk aħna rridu propju eh, nelbu dawn l-idejat permezz ta' dan id-dibattitu uh, demokratiku u rridu nispiegaw għalfejn hemm valur miżjud fl-investimenti illi aħna nistgħu nagħmlu fl-Ewropa mod partikolari permezz tal-politika ta' kozjoni u l-politika reġjonali. Jina naf li nista inserraħ fuqkom. Nagguralkom kull suċċess għal ħidma tagħkom jew nibqgħu eh, f'kuntatt ma' xulxin jew naħdmu flimkien biex nagħmlu dak kollu li nistgħu biex il-politika ta' koeżjoni, il-politika reġjonali u l-Ewropa jirnexxu sabiex ikun hemm iktar ġustizzja soċjali, iktar ġid u benesseri għal ċittadini kollha tagħna. Grazzi. And the last uh, word goes to the presidency. U fl-aħħar issa nisimaw mill-Sinjura Eleni Mavru li hija Ministru tal-Intern ta' Ċipru. Sinjuri, nishti eh, nifraħ lil daw kollha li organizzaw eh, dawn l-Open Days illi huma tassew eżempju ta' sinerġiji um, Presidenza ta' Ċipru hija impenjata biex tressaq l-Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadini tagħna li fejn ikun hemm Ewropa fejn ikun hemm solidarjetà, viżjoni, direzzjoni, disċiplina u anki um, ideali u idejat li jkunu komuni koeżjoni ekonomika, soċjali, territorjali il- Affas finanzjarju multianwali tal-2014-2020 i huwa fost il-prioritajiet tal-presidenza ta' ċipru. Aħna rridu namlu progress fin negozjati qabel tmim ta' din is-sena kif ħareġ mill-Konsil ta' uh, Ewropew ta' Ġunju ta' din is-sena il-qafas finanzjarju multianwali li jmiss għandu jipprovdi il-rizorsi meħtieġa biex aħna noħorġu mill-kriżi ekonomika biex joħloq il-pedament sabiex l-ekonomija Ewropea tkun ibbażata fuq u tkun soda mingħajr ma aħna nxeklu l-iżvilupp jena nifem it-ħassib li esprima il-President tal-Parlament Ewropew aktar kmini il affas finanzjarju multianwali huwa għodda li tista terġa tqajjem l-ekonomija Ewropea fuq saqajja. Il-presidenza tagħna tqis illi eh, bil bikri fuq dan il-budget huwa priorità. Il-għan ta' din il-presidenza li edha servi ta' medjatur hija propju eh, li tqarreb flimkien, eh, tqarreb li xulxin il-pożizzjonijiet ta' żewġ naħat u nastu għal kompromess li jkun aċċettabbli għal kulħadd. F'dan il-perjodu eh, ta' żminijiet ekonomiċi diffiċli fejn xejn muċert, il-lan tagħna huwa illi nirriflettu il realtà tas-sitwazzjoni. U f'dan il-kuntest, il-konċett ta' kif nonfqu l-flus li nonfqu l-flus b'mod għaqli din għandha l-priorità tal-MFF li jmiss. Naħol u programmi u proġetti li jistaw waslu għal valur mizjut Ewropew reali. Il-Kunsill Ewropew straordinarju u eh, Ewropew huwa importanti ħafna għaliex tagħna se jkun iddedikat lil qafas finanzjarju multianwali il-krizi ekonomika li għaddejjim minna tin opportunità biex naħsbu dwar kif ir-reġjuni u li bliet Ewropej jistgħu waslu għal iktar tkabbir, joħolqu iktar investiment, iktar impjiegi. U propju fil-kontest tal-politika ta' koezjoni Ewropea, ir-reġjuni tal-Ewropa li bliet Ewropej għandhom rwol importanti x'jaqdu fil-proċess ta' rkupru tal-Ewropa il-politika ta' koezjoni l-ġdida li qed tiġi proposta maħsuba biex tkompli tixpruna tkabbir u toħloq iktar impiegi. Imma xorta waħda m'għandniex ninsew illi lan ewlieni tal-politika ta' koezjoni huwa li tnaqqas tnaqqas id-differenzi ekonomiku, soċjali u territorjali li għadhom jeżistu bejn ir-reġuni eh, Ewropej u l-Istati membri Ewropej il-politika hija prova ċara ta' solidarjetà Ewropea u lan taħħa għandu jkun u għandu jibqa illi iċ-ċittadini Ewropej eh, jinaqdu iktar flimkien, ikun hemm inqas differenzi bejnietom il-politika ta' kożjoni trid titsaħħaħ il-kompetittività ta' reġuni Ewropej billi tejnom biex jisfruttaw il-vantaġġi illi għandhom u li ibidlu il-differenzi territorjali u miflok ma jikonsidrawan bħala zvantaġġi, konsidrawhom bħala uh, aspetti pożittivi. Il-diversità territorjali għandha titqis ukoll bħala xi ħaġa vantaġġuża. il-presidenza ta' Ċipriota għanda għan illi l-għan illi id-dossier tal-politika ta' kozjoni jitmexxa sew. Il-għan tagħna huwa illi aħna naqblu fuq dan il-pakket leġislattiv malar kemm jista' jkun. U x-xogħol illi sar sissa diġà ta' l-frott il-ġimgħa d-dieħla fil-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Ġenerali eh, mistenni li jintlaħaq ftehim fuq il-punti li għadhom pendenti f'dan il-Kunsill anzi ta' Novembru ta' Diċembru nittamaw illi dawn l-aspetti kollha tal-leġislazzjoni eh, jiġu miftema. Barra minnek il-presidenza tana bdiet il-triologi informali mal-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni. Il-għan tal-presidenza tana hija li aħna eh, naslu għal bil bejn l-istituzzjonijiet kompetenti tal-Unjoni fuq kwistjonijiet komuni biex hekk l-istati membri kollhom iċ-ċertezza u reġuni wkoll biex ħejju ruħhom għall-programmi l-ġodda. Sinjuri, il-reġuni huma importanti ħafna uh, fil-kisba tal-istrateġija li għanna għall-Unjoni Ewropea l-esperjenza u ritna illi approċċi tradizjonali ċentralizzati ma tawx kas il-problemi speċifiċi li jfaċċaw territorji partikolari approċ di ta' tfassil tal-politika u ta' governanza jitlob illi aħna nużaw aħjar l-arfin lokali biex propju infasslu l-investimenti pubbliċi biex ikunem eh, uh, minnom aħjar biex nimmobilizzaw anki il-kapital privat. Dan ifisser illi l-autoritajiet lokali, nazzjonali, reġjonali se jkollhom rwol differenti jridu jaħdmu flimkien u se jkun hemm ukoll eh, iktar konċentrazzjoni fuq eh, interazzjoni bejn natturi pubbliċi, privati, istituzzjonijiet privati u s-soċjetà ċivili kollha kemm attenzjoni titinata u koll l-arfin lokali, l-pjanar, il-monitoraċ u l-implementazzjoni kollu sabiex dana eh, nimplementaw l-Istrateġija Ewropea 2020 għall-ekonomija li tkun intelligenti, sostenibli u dan ifisser illi rridu nisguraw illi l-gvernijiet lokali kollhom il-mezzi biex jimplementaw l-istrateġiji nazzjonali tagħhom u fiħdan il-lofsa nazzjonali il-gvernijiet lokali għaliex jafu iktar x'inhuma d-diffikultajiet lokali għandhom ikollhom is-seta illi joħolqu strateġiji um, għal-reġuni tagħhom rridu u koll insaxħu l-sforzi li qegħdin isiru fil-lokalitajiet tagħna mill-qiegħ l-wiċċ sabiex ikun hemm iktar svilupp ekonomiku. Għalhekk probabbilment issa huwa il-moment illi aħna naraw eh, il-programmi għal żvilupp ekonomiku lokali, naraw kemm huma kbar dawn x'inhu l-ambitu tal-applikazzjoni tagħhom u kif l-istrateġiji lokali għandhom ikun organizzati, ġestiti u evalwati Ovvjament irridu nqisu wkoll il fat li r-reġuni u li bled differenti huma differenti eh, minn xurxin u l potenzjal għal żvilupp ekonomiku tagħhom mhuwiex l-istess, imma għandhom ukoll jimxu f'din id-direzzjoni. Għanna wkoll nissemplifikaw il-politiki Ewropej. Biex nikkonkludi, jiena irrid nisħaq fuq ir-rwol tal-kooperazzjoni pan-Ewropea bejn ir-reġuni, l-bliet, l-autoritajiet lokali għalix dan fil-dinja tal-lum dan huwa kollu bżonjus ħafna l-kooperazzjoni bejn ir-reġuni huwa importanti għalix dan sejjejna biex nimplementaw l-Istrateġija Ewropea 2020 u hawnhekk irrid nisħaq ukoll fuq l-importanza tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea il-presidenza ċipriota se tagħmel kull sforz biex tiżgura li l-qafas leġislattiv li jirregola l-operazzjoni tal-kooperat that will further improve its effectiveness. mod illi tkun iktar effettiva. Lek il-kooperazzjoni u dialogu bejnietna u bejn iċ-ċittadini tagħna huma importanti ħafna. Eżis ħbib, kollegi, nawguralkom kull suċċess hawnhekk fid-diskussjoni li se jkollkom. Grazzi. Uh, dear colleagues, I was just saying to President kollegi, għal kont etnajt l-President Van Rompuy, uh, jista jibqa' magħna però l-issiġġu tiegħu għandna bżonnu biex ikonna eh, panel ġdid. Grazzi lilkom il-koll, grazzi ħafna tal-li oġobkom tiġu hawnhekk illum. That's right.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 Grazzi lil kulħadd. Issa bħalma qalet is-Sinjora Hibner ngħaddu għad diskussjoni tal-panel u titlu ta' din id-diskussjoni hija huwa l-irkupru ekonomiku l-politika ta' koezjoni u l-Istrateġija Ewropa 2020 ir-rwol ta' reġuni u l-bliet. Aħna diġa smajna mill-kellima li fetħu il-sessjoni tagħna kemm huma jemnu li huwa importanti r-rwol ta' reġuni u l-ibliet f'dan il-moment kritiku u għalhekk eh, b'estensjoni ta' dan l-importanza kruċjali tal-kożjoni ta' politika ta' kożjoni. U ma ninsewx li din li tema ġenerali tal-ġranet mifsuħin ta' din is-sena huma ir-reġuni u l-bliet tal-Ewropa u nagħmlu differenza, rridu naraw x'differenza qegħdin jagħmlu u ħafna kwistjonijiet li semmew diġà il-kellima tagħna ħanerġa' nintroduċihom il-kellima li ħajki jitkellmu f'din is-sessjoni Ħdej is-Sinjura Hubner em Ramon, Ramon Luis Varkansel Siso li huwa President tal-Kumitat ta' Reġuni, fuq nata tal-Lemin huwa Johannes Hahn li huwa l-Kummissarju għall-Politika Reġjonali, u ovvjament dan ta' Hubner li introduċiet li l-annifissa dinija il-President tal-Kumitat Reġi. Jiena jisimni Jackie Davis, jiena ħana sigura li ruħi li ħajkonna sessjoni verament imqanqla u jien nispera ħajkonna ħafna ħin biex ikonna il-kummenti tagħkom. Nfakkar dawk li qegħdin seguna fuq l-internet tistgħu sikuna anke bit-Twitter hashtag EU Open Days. U jekk tinsabu fil-listening days, eh, fil-listening rooms, eh, tistaw timlew il-karti, tistaw podġu mistoqsijiet tagħkom fuq dawn il-karti, jġbru eh, l jiġbrulkom il-karti, u mbagħad tistaw tagħmlu il-mistoqsijiet. U il-mistoqsijiet osra kemm jista' jkun. Intom tal qed inbilqedhom wara, jekk tixtiequ titkellmu wkoll x-mistoqsijiet tistaw tiġu qudiem tużaw mikrofoni. Mela, ejja nibqgħu mixin anke jekk qed jiġi servut il-kafe. Nishtiqkom ma tiskelmux aktar minn seba minuti ħankunu disciplinata ħafna biex ikonna diskussjoni tagħna u nixtieq nispjegalkom kif skont dan titlu ta' dan l-avveniment intom kif taraw ir-rwol ta' reġuni u l-bliet f'dan il-moment kruċċatni. Jiġifieri kif nistgħu natu ħajja minn ġdid l-ekonomija inwaslu għad kabir u l-impjiegi u dan kollu xi fisser għar-riformi ta' politika ta' koeżjoni li għaddin bħalissa. Mela ngħaddi l-kelma l sur President. Muchas gracias, señora moderadora. Grazie ħafna, signora Hubner, Commissario Hahn, signora Vicepresidenta tal Comitato tal-Reġuni, l gruppi politiċi u kollegi. F'dawn l-aħħar 10 snin, l open Days saru ġimgħa ta' referenza fl-agenda tal-Unjoni Ewropea. Għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea dan huwa mument kruċjali biex nagħmlu naqra ta' valvazzjoni, nisimgħu u naraw jekk il-proposti politiċi u il-finanzjar tal-Unjoni Ewropea għadhom xi adekwaw ruhom lill-realtajiet neċessarji fil-post għal-reġuni u l-bliet ta' l-Europa, l-Open Days huma opportunità li niskopru li ma politika edin jaħdu, li ma politika edin jaħdu f'reġuni oħra, li nkunu nistaw naqsmu l-esperjenzi politiċi u nitalmu wieħed minn liħor nkunu qegħdin nagħmlu kuntatti ġodda u noħolqu networks ġodda. Aħna qegħdin ngħixu mument deċiżiv għal ġejjien tal-Ewropa u reġuni tagħha. Fi żmien ftit ġimgħat fil-fatt din ġiġa il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea se jiddeċidu fuq l-MFF li jmiss, ġifir għafas qafas finanzjarju tal-Unjoni. Aħna għamna kif smajna l-intervenzjonijiet minnaħat tal-Presidenti Schulz, Van Rompuy u anke tal-Ministra Mavru. Nishtiq li ringrazzjom tal-li kienu edin għawek eh, għasaftit ilu. Lajnuna tal-ola autoritajiet tal-Unjoni Ewropea f'din il-ġimma tal-bliet u reġuni tista' tfisser ħaġa waħda biss, ġifiri li aħna li kulħadd jaraf li l-politika ta' koeżjoni huwa għodda importanti biex nilħu l-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020. Għal daqstant, mill-Kumitat ta' Reġuni aħna nittamaw li deċiżjonijiet li ħajjieħdu il-kapijiet ta' stat u gvern fil-ġemat li ġejjin se jkollhom riżultati u ħajjimxu skont ir-roadmap tal-Unjoni Ewropea, ġviri li kienet miftema biex tilħaq it kabir u impjeg ta' kwalità. Fl-opinjoni tiegħi irridu nżommu fost affarijiet oħra dawn il-prinċipji ċari. L-ewwel net irridu nifokaw l-investiment tagħna lejn proġetti li huma favuri tkabbir. Naħa l-oħra irridu nigarantixxu li l-fondi Ewropej iwasslu riżultati għal ċittadini. Tielet net, il-budget tal-Unjoni jirrit jaħdem favur il-kozjoni territorjali u jirrit jippermetti li reġuni u li bliet ħajibbenefikaw missu intern. Aħna nafu li il-falliment meta nippruvaw nilħu riżultati tangibli jew inkella jekk ikun hemm inkoerenza bej id-deċiżjonijiet fuq il-budget tal-ġejjieni tal-komunità, dan mhux ħajġi mifhum mill-entitajiet lokali u reġjonali u lanqas mir-rappreżentanti politiċi u ċertament mhux se jiġi aċċettat miċ-ċittadini. Il-Komitat tar reġuni kien ċar ħafna fuq dan il-punt. Għan bżonn ta' Ewropa li tippromuova kemm responsabilità kif ukoll is-solidarjetà. Għanna bżonn ta' Ewropa li twassal tama li taqqat flimkien lin-nies u li tinvesti fin-nies. Min barra dan aħna għandna bżonn ta' Ewropa li hija lesta għal ġejjini kompetittiva, innovatriċi u lesta biex tkun tista' taħdem fid-dinja interkonnettada tal-seklu 21. Għal daqstant fin-negozjat li għadin bħalissa tal-ġejjieni tal-budget tal-Unjoni Ewropea għandna nagħtu l politika ta' kozjoni ir-rwol ta' eh, l-investiment ewlieni bħala għodda u dan kollu biex nipermettu l-reġuni jgħatu appoċ li tkabbiru joħol l-impjegi. Għalix, sinjuri, il-kwistjoni, il-mistoqsija hija din, hemm alternativa jina nistan wieġeb mod sempliċi u ngħid le, memx alternativa. Jekk aħna eh, nisottovalutaw il-potenzjal tal koleżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, ma jagħmel xejn li fineħi possibilitajiet li territorju tagħna biex nelbu din il-kriżi. Għada l-Kumitat tar-Reġuni ħajja prova rapport fuq il-ġejjini fuq il-qafas finanzjarju multjanwali li jmiss. Aħna intemmu eh, mod ċar għalli nitolbu li aħna rridu budget tal-Unjoni Ewropea kredibbli li jmur lilin mill-1% tal-GDP ġviri budget li e, jisarraħ fuq rizorsi ġodda, rizorsi tiegħu stess u li kollu effett multiplikatur u li jagħti bizzejiet flessibilità jekk il-prioritajiet politiċi jridu jinbidlu fid-dawl tal-realtà l qiegħda tinbidel fil-post. Għalhekk, u għet inaqqas il-budget tal-Unjoni Ewropea li 94% minnu huwa budget ta' investiment, dan ħajfisser li l-indiċi li qegħdin ifeġġu ta' eh, irkupru jispiċaw perkolati. Nix infakkar li politika ta' kozjoni mux biss enet biex nżidu il-kompetitività ta' reġuni tagħna, partikolarment reġuni ta' konverġenza, iżda wkoll li reġuni aktar kompetittivi tal-Unjoni Ewropea benefikaw u li setaw itejbu l-eċellenza tagħhom billi jkoperaw ma' territorji oħra. Ħatma ma Aw ma mawx soluzzjoni faċli, iżda kulħadd jaf li kull soluzzjoni ċittaddi mill-atturi lokali, sussidjarjetà, l-assoċjazzjoni proporzjonalità huma aspetti fundamentali f'dan is-sens. il fejm il-ġdid għall-Ewropa li huwa propost mill-President tal-Kummissjoni Sur Barroso irrid jitwetta billi nirrispettaw dawn il-prinċipi. U nixtieq nikkonkludi l-intervent tiegħi hawnhekk l ewwel irid ngħid li priorità politika waqt il-presidenza tiegħi tal-Kumitat tar-Reġuni se tkun l-istrateġija Ewropa 2020 billi nużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea mod intelligenti biex inkunu nistaw nofqu aħjar minnaħa tal-Kumitat ta' Reġuni se nkun qegħdin nippromovu l-użu effiċenti tal budget pubbliku u privat u ħanisfruttaw il-komplementarjetajiet bejn il-fondi differenti Ewropej u l-istrumenti ta' finanzazzjoni ta' finanzjar innovattivi u nibdew billi insaħħu l-odda li għandu il-Bank Ewropew tal-Investiment nishtiq nikonkludi bil nirringrazzjakom tal jett għamlu minn din l-10 edizzjoni tal-Open Days okkazjoni sabiex ikunu nistaw immexxu u aktar il-qudiem il-programm komuni tagħna għal tkabbir Olimpijki. Grazzi. Thank you, thank you very much indeed, Mr. President. Grazzi ħafna, Sur President. U inti qed tkompli tenfasizza dak li qalu kelliema oħra fuq kemm hu kruċjali u importanti li novembru, f'novembru, fis-summit ta' novembru, jkollna l-aħjar eh, ftehim. Komissarju, jekk morru lura għal titlu ta' dan l-avveniment, eh, x'taħseb inti? Jina naħseb li ħaterġa' tenni ħut mill-affarijiet li diġà smajna Iva, Jackie, grazzi. Eżis President, Danuta, Sinjuri, l-ewwel net. U eh, Ramon Luis ukoll nixtieq nati l-kondoljanzi għal familji tal-vitmi tal-10 vitmi li nqatlu ġimri għaddiet minħabba eh, l-arar li kienem f'Mursja. Wassal il-messagġa kondoljanzi minnaħatana l-vitmi u l-familji tal-vitmi. Daw l-10 vitmi. Aħna għamlu nistaw biex nappoġġaw il-Mursja f'dan din l-moment tan diffiċli. Jena nishtiq nilqakom u kol fismi għal dawn l-Open Days ta' din is-sena, dan huwa avveniment li ilu jikber mod sostenibbli, intelligenti u inklusiv tul dawn l-aħħar xar snin. Jiena nixtieq li kieku l-Ewropa wkoll ikollha dan it-tip ta' tkabbir f'saħħtu u sod fil-ġejjieni. Il-Open Days ta' din is-sena huma ta' importanza partikolari għalina din hija xi ħaġa li semmit kemm il-darba f'aspetti differenti. Aħna ninsabu lejn it-tmim ta' negozjati fuq il-budget u għalhekk it-tmim ta' negozjati fuq il-proposti ta' riforma tal-politika ta' koeżjoni tagħna. Għalhekk probabbilment din hija l-aħħar okkażjoni tajba li nibatu eh, vuċi reġjonali b'saħħi tal-Stati membri u l-Leġislatur Ewropew. Irrid ngħid li verament wasal iż-żmien li l-lobbying tagħna jsir mhux fi Brussell iżda rridu nagħmlu l-lobbying u niġildu għal interessi tagħna stess fil-kapitali tagħna. fil kapitali tagħkom, ministri tal-finanzi tagħkom, il-prim ministri tagħkom. Ġviri għal ġimgħat li ġejjin jiena naħseb li dinja li żjed kwissjoni rilevanti. L-Unjoni Ewropea xorta waħda għadha tiffaċċa l-sfida li toħroġ mill kriżi u terġa' twassal għal kabbir sostenibbli. Din l-istrateġija ta' ħruġ hija bbażata fuq tliet pilastri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 f'din il hija f'din il-gvernanza ekonomika ġdida li għandha ikolla rwol importanti il-politika ta' kożjoni. Aħna ġejna triq twila biex inbidlu l-immaġnu l-importanza tal-politika ta' kożjoni għat kabbir u l-impjiegi. Jiena niftakar meta ħadd il-postija il-politika ta' kożjoni ma kellix ir-rwol li, verament jistoqilha. U illum, kważi tliet snin wara, l-politika ta' koezjoni għandha rwol ċentrali fil-dokumenti ewlenin ekonomiki ekonomiċi kollha fuq livell ta' Unjoni Ewropea jekk nibdew mill-proposta tal-budget kif ukoll rakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-pajjiżi sal patt riċenti ta' tkabbir li ġie adottat mill-Kunsill Ewropew il-Ġunju li għadda. Sinjuri, u dan huwa għal raġuni tajba flimkien irnexxinna nistabilixxu ehm, ħsieb ġdid meta niġu għall politika ta' kożjoni. Il-predeċessur tiegħi, Danuta Hubner, eh, faslet it-triq billi immarkat il-politika ta' kożjoni u l-investimenti ta' skont il-Aġenda tal-Lisbona jien niftakar il-front loading ta' fondi strutturali fil-bidu tal-kriżi ekonomika sabiex il-flus jibqgħu ċirkolaw fil-ekonomija Taħt it tmexxija tiegħi mbagħad ħadna miżuri importanti addizzjonali żidna r-razzi ta' kofinanzjar partikolarment għal pajjiżi tal-programmi biex inkunu nistgħu nindirizzaw kwistjonijiet u xkil addizzjonali ta' likwidità. Biddilna leġislazzjoni biex nifaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għal finanzi kif ukoll irriprogrammajna aktar minn 30 biljun euro biex nifukaw aktar fuq dawk iż-żoni li jappoġġaw it-tkabbir sostenibbli kif ukoll il-e-services, l-infrastruttura, tkabbir. Il il-politika tas-suq tax-xogħol għal gruppi vulnerabbli, partikolarment biex niġġieldu kontra il-problema kbira tal qat fost iż-żgħażagħ. Kalkolazzjonijiet preliminarji juru li il-riprogrammar tagħna u l-inizjattiva ta' Barroso fl-aħħar mill-aħħar tista' twassal aċċess għal finanzi għal aktar minn 56,000 SMI u jistaw jinvolvu nofs miljun zazu jew zazuwa fi programmi biex iġildu l-qat, mod partikolari biex ikollhom aktar kwalifiki. L-istati membri rapportaw 210.000 impjieg li jinħolqu fl-2011 u dan wassal għal eh, totali kumulattiv ta' 450.000 gross job mill-bidu tal-periodu. U jekk nikkonsidraw li hemm periodu ta' żmien li għaddi bejn bidu ta' implementazzjoni u il-ħolqien tal-impjieg, aħna qegħdin nippretendu li din il-kontribuzzjoni tal-impjieg ħad kompli. Ovvjament dawn l-isforzi ma kinux ikunu ta' suċċess mingħajr il-kontribuzzjoni tagħkom, kif ukoll li fatt li intom kontu l-essi li taġixxu kif se jkun malajr u b'mod intelligenti. U nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal dan iżda l-politika tista' għandha tintejjeb l-effettività u l-prestazzjoni tagħha. Għalhekk aħna proponejna li il-politika l-ġdida ta' wara l-2014 li kollha bħala parti minna dawn il-prinċipji ta' investimenti li huma inklużivi soċjalment, sostenibli u intelligenti u dan permezz li jkun hemm konċentrazzjoni tematika fuq l-iżjed oqsma ta' li tajbu tkabbir permezz tal prinċipju ta' kondizzjonalità biex ikollna riformi strutturali u nifukaw fuq aktar riżultati. Minn barra dan taħt il-mira ta' kooperazzjoni ħna ftaħna toroq ġodda biex ninkoraġġixxu inizjattivi komuni eh, li jaqsmu l-frontieri l-aktar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-reġuni tal-Baltiku u Danubju. Jiena konvint li huma dawn il-miżuri kollha flimkien li għenu biex ipoġġu l-politika ta' kożjoni fil-qalba tal-Aġenda Ewropea tkabbir. Iżda, sinjuri, jekk din titpoġġa fil-qalba tal-Aġenda Ewropea twassal ukoll għar responsabilità li dejjem qiegħda tiżdied u l-politika ta' koeżjoni bla ebda dubju tinsab eh, tiġi eh, analizzata fid-dettall. Iżda issa rridu niskorjaw. Dan ifisser li rridu inwettqu il-wedit tagħna irridu nuru li l-fondi tal-politika ta' koezjoni jiġu użati b'mod effiċenti u effettiv u li aħna lesti li namlu dak kollu neċessarju biex intejbu it-kabiru l-impjiegi partikolarment għazzaza. Irridu nuru kol li aħna seri dwar il-proposta ta' riforma tagħna fuq il-konċentrazzjoni tematika, l-orjentazzjoni ta' riżultati, kif ukoll kun prinċipju ta' kondizzjonalità irridu nuru li permezz ta' konċentrazzjoni tematika nkunu qegħdin nassiguraw li hemm taħlita tajba ta' investimenti. Jina naf li forsi mhux ir-reġuni kollha jilqgħu dan, iżda imnuni Eżempji tal-passat fejn aħna rajna ħafna investiment fl-infrastruttura bażika li mbagħad ma setax tuża l-potenzjal sieħ minħabba l-investiment fl-SMEs, riċerka l-innovazzjoni u e, miżuri effiċenti għal dik li enerġija għandhom jiġu evitati. L-orientazzjoni ta' riżultati permezz ta' milestones u miri kwantifikabli ħajjenu biex evalwaw il-progress ta' programmi rispettivi kif ukoll jistabilixxu l-bażi għal dibattitu politiku reali fuq il-kontenut u mhux fuq il-proċeduri. L-ispeċjalizzazzjoni intelligenti u dawn l-istrateġiji għandhom ruol importanti għaliex jitolbu analiżi soda kif ukoll il-ġbir ta' data rilevanti. Fl-istess ħin, irridu nenfasizzaw il-kontribuzzjoni tagħna tkabbiru l-impjiegi permezz ta' sistema ta' kondizjonalità fil-proposta ta' riforma sabiex dawn ikunu wara dawn it-tip ta' riformi strutturali. U naf li uħut minn komandkom riservi dwar ċertu aspetti ta' dawn l-prinċipju. Sta' nixtieq ngħidilkom li dawn il-prinċipji jinsabu fil-qalba ta' riforma u jirflettu l-dizjet mistoqsija importanti Jekk għandix nagħmlu jew le. Jekk maħniex kredibbli fuq dawn l-elementi, għandna riskju li l-politika tispiċċa titlef l-importanza tagħha u jiena naħseb li dan huwa prezz ħadd ma jixtieq ħalsu u fuq kollox l-ebda reġun u l-ebda stat membru jista' jiflaħ li jitlef dan. Il-politika ta' koezjoni f'ħafna stati membri hija aktar minn 50% ta' investiment pubbliku u dan huwa garantit fuq periodu ta' seba' snin. Jiena ma naf ebda budget reġjonali jew nazzjonali li huwa fassal għal periodu tant twin u mod aktar importanti dan l-investiment din il-garanzija ta' investiment tista' tressaq leha aktar investimenti privati konċentrazzjoni tematika l kondizjonalità u aktar riżultati a bazi ta' miri kwantifikabbli milestones u data rilevanti jistaw jgħinuna u koll sabiex din il-politika inbijawa b'mod aħjar. fis snin li ġejjin ħajkonna diskussjoni tal-budget li jmiss u rridu naħsbu l-lin mill-2020 għalhekk kien importanti għalija li nikkonsolida din il-politika ir rol u l-anijiet tal-politika ta' kozjoni edin jimbidlu. Politika ta' kozjoni ma tgħinx biss l reġuni l-aktar fqar biex jilaħqu, Em dejjem aktar dan il-xogħol addizzjonali li implementaw l-anijiet tal-Unjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea kollha kemm biex nagħtu inċentivi finanzjarji lir-reġuni kollha. L-istruttura tikkonsidra dan il-ħsieb eh, u daħal l-reġuni li huma aktar żviluppati ta' tranzizjoni u inqas żviluppati. Ħankun ċar dan ma jfissirx li jekk nitilqu ir-rwol li ħankunu qegħdin inneħħu ir-rwol tradizzjonali tal-politika ta' kożjoni biex ngħinu ir-reġuni l-aktar foqra ilaħqu mal-oħrajn, jiena niftakar li 70% nfakkar anzi li 70% tal-baġit huwa allokat propju għal reġuni aktar foqra biex nilħu dan il- eh, lan lan dan qed nitkellmu fuq 25% tar-reġuli u anka 25% tal-popolazzjoni ċittadini. Iżda rridu niftakru wkoll u nifmu wkoll li ebda reġun m'għandha garanzija li ħatkun dejjem għanja Eh, f'dinja li edha dejjem timbider ir-reġun u l-istati membri edin jiffaċċjaw dejjem sfidi ġodda. Jina niftakar sew li il-Finlandja kella kriżi ekonomika verament qawwija waqt l-ewwel nofs tad-disajnijiet l-aktar minħabba l-kollas tal-kummerċ mal-eks Unjoni Sovjetika Fi żmien erba snin l-output ekonomiku bi aktar minn 10% u r-rata tal-qatt kwadruplat sa kważi 17%. Finlandja applikat miżuri drastiċi biex ikkonsolida l-finanzi pubbliċi, iżda l-infiq fuq riċerka u l-iżvilupp żdied il-gvern deċida li jkompli l-investimenti fil-infrastruttura ta' riċerka u l-iżvilupp iżda wkoll fl-edukazzjoni. Din u l-inċentivi għal bidla strutturali għenu biex itejbu l-kompetitività u podġew l-ekonomija finlandiża fuq eh, triq li hija bbażata aktar fuq l-arfin u din hija triqat għad kabbir. U fuq l-investimenti tal-politika dan kollu diġa semma mill-kollegi tiegħi ma qatx nirrepeti kollox imma huwa verament importanti li dawn l-aħħar ġimgħat li fadal u l-President Van Rompuy kien ċar meta qal li huwa skeda kunsill straordinarju f'Novembru u li għanna nużaw il-ħin li fadlinna u jina nittama li dawn l-Open Days ħajwaslu mux biss għal dak li għed fil-bidu tal-intervent, iżda u koll li konna avveniment għawi bil-vuċijiet tal-kulħadd fil-municipalitajiet u reġuni li bliet fl-Ewropa rridu nagħmlu ċara li aħna nabżon dan il-budget ta' investiment biex nagħtu eh, messaġġ qawwi lin-nies Ewropej iżda wkoll is-swieq Ewropej sabiex ikunu nistgħu inwaslu għal investiment privat neċessarju sabiex ikunu nistgħu nigarantixxu l-impjiegi u it-tkabbir. Grazzi. Grazzi ħafna, ħafna x'niddiskutu iżda rridu niskurjaw kif attenti u hekk qed nitkellmu hawn fuq kif ħanaħdmu fuq il-budget li biex nipruvaw nikonvinċu l-Konsil dwar dawn l-argumenti. Qabel ma nibdew id-diskussjoni ngħaddi l-kelma lill-Sinjura Hubner biex ittina ħsibijiet tagħhom bat niftħu għad-dibattitu. Grazzi Ġeki, intqal ħafna u għalhekk m'hemmx għalfejn noqgħod intenni, iżda nixtieq ngħid li huwa utli ħafna li nagħtu ħarsa li l-politika ta' koeżjoni għal ġejjini u anke l-perspettiva fuq linji ta' azzjoni li semmaw bosta kollegi li l-Europa taħtiġu dan ġifiri li jirġa jkun hemm finanzi pubbliċi sostenibbli mill-ġdid li huma formi riformi strutturali, investiment fit kabbir fl-impiegu fil-kompetittività. Naħseb li għal-politika ta' kohezjoni din hija parti għall-investiment ta' tkabbir għall-impiegi, iżda rridu naraw kemm jiddependi wkoll fuq dak li ser iseħħ fuq il-rkupru sostenibli ta' situazzjoni fiskali u pubblika fl-Europa u kemm dependu fuq riformi strutturali u nafu li fil-politika koezjoni l-kondizjonalità ex ante hija wkoll titkellem dwar ħafna mir-riformi strutturali fil-fatt. U għalhekk il-koeżjoni hija politika ta' investiment ta' tkabbir marbuta ma' saħħiet oħra ta' azzjonijiet fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk naħseb li huwa importanti wkoll li nsemmu u ntennu mhux biżejjed nifu najdu darba li l-isforzi għad kabbir irridu jkunu maħduma sow fost il-livelli kollha tal-governanza, iżda anke fost il-politiki differenti u fost il-qodo differenti ta' politika u rridu naġixxu eh, flimkien ma' udin għaliex dawk li jiġġeneraw kabbir mumiex dejjem dawk li jġeneraw il-kondizjonijiet li waslu għat kabbiru, għalek dan jeħtieġ azzjoni konġunta li tista' timmobilizza tassew din il-mekkanizmu ta' konverġenza b'saħħtu ħafna li l-Ewropa għandha għal politika ta' koeżjoni li tippermettina nibbenefikaw ukoll għal interdipendenza territorjali. It-tieni kwistjoni nixtieq insemmi magħkom marbuta mal-fatt li il-koll konvinti naħseb li l-politika ta' koeżjoni hija politika ta' investiment. Bla dubju, iżda nista' mmur lil minn hekk u ngħid li l-politika ta' koezjoni 2014-2020 il-mod kif huwa strutturat, il-mod kif qed nipproponuh li jiġi programmat, il-mod kif ħajjiġi immaneġġjat, l-involviment tal-governanza fuq livelli differenti, iżda fl-istess ħin azzjoni mirata estremament mhix biss hija investiment politika ta' investiment imma pjan ta' investiment tal-Ewropa mill-2014 sal-2020. Dan xi fisser? li l-politika ta' kozjoni jista' jitqis bħala pjan ta' investiment għalina li net negozjaw il-ġejjini minna għal-qafas qegħdin fin-nofs ta' negozjar bejn il-Parlament u l-Konsil bis-sem ukoll tal-Kummissjoni għal dan. Nemmen li l għura qabel kollox importanti li naraw li dan il-qafas il-ġdid irid jiżgura li din il-politika tipprovdi mhux biss li kunem inċentivi finanzjari u l-enin, iżda t u koll inċentiv kbir għal-bidla li din il-politika twassal għal bidla fl-Ewropa dejjem kienet ħares il-qoddim bħala politika nistgħu naraw meta tkellimna dwar it-tibdil fil-klima, l-efficienza tal-enerġija diġà mill-2005-2006. Iżda llum naħseb li din il-politika titmur iktar u iktar minn qatt qabel politika li tħares il-qoddim li tfisser li meta niddiskutu l-lan strateġiku għall-2014-2020 irridu nħarsu l lin fil-fatt mill-2020 għaliex dan huwa dak li huwa importanti għall-istruttura ta' investiment f'din il-politika. Para minnek nishtiq najt li għal din il-politika biex tkun pjan ta' investiment qed tina qafas li titraduċi fejn strategija 2020 ħatkun tradotta fanijiet lokali u reġjonali b'tali mod li toffri ehm, viżjonijiet addizzjonali u effettivi fuq livelli kollha ta' governanza. U dan jiddependi bil-kbir fuq kif il-politika kollha l-qafas tagħha stabilit fir rigward ir-regolamentazzjoni hija politika pubblika iżda li għandha rwol li tkun katalista għall-investiment fis-settur privat u għalhekk irid ikun hemm qafas regolatorju fejn naraw potenzjal għal kapaċità ta' leverage importanti ħafna li kunem anki in-natura attraenti ta' din il-politika għall investitur privat. Din il-politika u koll fil-qafas regolatorju titkun organizzata b'tali mod li tintroduċi Eh, li tuża r-riskju għax hemm wisq bħalissa f'dejn l-investitur li tużaħ b'tali mod għaqli biex ikunu hemm kundizzjonijiet li jkunu tajbin għal sħobija pubblika u privata. Dawn il-fondi strutturali irridu jwaslu għad kabbir għal-bidla u jnaqsu d-distak tal-kompetittività. Iżda mill-banda l-oħra irridu jkampaw ukoll ma l speċifiċitajiet territorjali u l speċifiċitajiet lokali. Biex dan namluħ irridu niddefendu fuq ir-ratturi lokali u reġjonali li jkollhom strateġiji intelligenti biex ikunu jistgħu laqqaw flimkien dawn iż-żewġ saħħiet dawn iż-żewġ sforzi għall-azzjoni. Nixtieq ngħid li jekk irridu nqisu wkoll l ispeċifiċitajiet territorjali rridu naraw moċċar li fil-qafas regolatorju niżguraw approċċ li jkun ibbażat fuq taħlita ta' politika ta' approċċ kif ħanfaslu l-politik id-deċiżjonijiet u jekk dan ma jkunx il-każ nistgħu ninsow id-dimensjoni territorjali. Fuq il-politika ta' investiment nixtieq ngħid ukoll li dan il-qafas irid jagħti lil dawk li faslu l-politika il-kapaċità li identifikaw u jappoġġaw fatturi ġodda tkabbir. Dawn dejn ikunu mimlijim briski u naħseb li jekk dan riskju oli għall-investiment mek ma fil-qafas musser ikonna prioritajiet investiment bħalma nixtiequ naraw li jkunu bbażati fuq il-fatturi ġodda tkabbir. L-aħħar ħaġa nixtieq insemmi f'dan il-kuntest huwa li din il-politika bħala politika ta' investiment tagħmel sens meta tippermetti li jkun hemm aċċess għal fondi tal mod li jkun jista' jkun hemm pjanar ta' ċiklu sħiħ ta' investiment u jekk ikonna kondizzjonalità makroekonomika estiża mill-fond ta' koeżjoni kun tajjeb Dan li lin mill-livell nazzjonali, rridu jkun hemm il-livell lokali, reġjonali, u ovvjament jekk dan ma jkunx il-każ ma jipermettix li jkun hemm stabilità sħiħa li jkun jippermettilna jippjanaw ċiklu ta' investiment sħiħ. Għalhekk irridu nqisu dan l-anijiet kollha nżommuhom f'moħħna meta nħarsu lejn soluzzjonijiet ta' kompromess. Ippermetti li ġekki nixtieq ngħid żewġ affarijiet oħra nixtieq ngħid li hemm riskju li mhux qed insemmu llum iżda nara fil-prattika li din il Proċedura ta' konsolidazzjoni minħabba l-kriżi tal-budget għandha fażijiet differenti, naqqas il-kapaċitajiet ħafna drabi tal-livell lokali u reġjonali, u kull fejn imur dan jitqis bħala xkil għal politika ta' kożjoni tal-ġejjieni. Hemm każijiet ta' ċentralizzazzjoni minn ġdid hemm min jgħid li fejn hemm ċentralizzazzjoni ifisser inqas flus aħjar li hemm inqas li qed jiġi perikolat iżda nridu nżguraw li din il-politika ma teħdinniex dak li ksibna deġa. L-aħħar iżda mhux l-inqas il-budget 2014-2020. Hemm sens ta' urġenza u jaħbar tajba dwin li tawna sa' Novembru, iżda jekk aħna rrid t tieni budget tal-EMU biex ikonna kapacità budgetarja msaħħa jew miżjuda li ħad tiġi preżentata f'Ottubru hemm it-tama li Novembru jkun samet ta' deċiżjoni u għalhekk inħoss li Eh, tkun riskju li din tiġi pospost sal-bidu tas sena diħla. Irridu nqisuha bħala sfida u anke meta tmorru lura f'darkom fil ta' tagħkom tidu tħarsu lejha bħala sfida. Grazzi, grazzi ħafna, tajtu is-Sinjura Davis. Nafu xem fil-periklu, xem pala problemi, hemm ħafna nis li jridu jihdu l-kelma, nitlobkom żammu fil-qosor u tkunu konċiżi. Mistoqsija minn ħatijaj, eh, Sur Schulz fil-diskors ta' ftuħ tiegħu semma il-politika tal-ħbib tal-koeżjoni u dan id-dibattitu fuq il-budget qed jiġi karatterizzat bħala politika ta' ħbib tal-koeżjoni kontra il-ħbib tan-nef aħjar u għalhekk l-implikazzjoni ta' dan hija li jew ħaġa oħra intom taċċettaw il-premessa li tkun ħabib ta' wieħed jew ta' liħor, forsi l-Kummissarju l-ewwel. Also die gute Botschaft ist, es gibt nur Freunde. Uh... Äh, Il-messagġi tajbin dejjem ikollhom meħbib. Qatt ma ser ikollhom edowa. Fi ftit kliem, il-President semma äh, kif ħallaqgħu flimkien dawn il-ħbieb ta' nefqa u l-ħbieb tal-koeżjoni. Hemm biberija li dejjem qed tiżdied, hemm ukoll il-grupp äh, li jsejjaħ l-ħbieb għad kabbir jina naħseb li memx kontradizzjoni hawnhekk. Irridu ninvestu mod intelligenti u dan irid isir b'tali mod li jkun sostenibbli. Kif ukoll li ma jkunx hemm kontradizzjoni, jiena ma naħsibx li hemm kontradizzjoni, aħna rridu 0.0 fil 0.1 fil-mija Eh, qed nitkellmu dwar l-ekonomija Ewropea, importanti hawnhekk li nibatu sinjali ċari għall-Kummissjoni. Dan ifisser li dlu il-mod kif qed inmexxu din id-diskussjoni qed titqis bħalli kieku wieħed kontra l-ieħor. U intom qed tajdu li din mhix interpretazzjoni u xek. No, mire, mm, Jiena nirrepreżenta eh, eh, istituzzjoni li hija konvinta li hemm iżjed ħbieb tal-politika ta' kożjoni milli edewa. Iżda aħna qegħdin nitolbu min-naħa tar-Kumitat tar-Reġuni hija xi ħaġa li r-Reġuni kollha jirċievu il-fondi kollha Issa, kwistjoni oħra hija li fl-aħħar mill-aħħar aħna nafu min għandu sitwazzjoni u bżonn li jirċivu aktar fondi minn oħrajn. Iżda huwa ċar li f'din f'dan din l-istituzzjoni, l kumitat ta' Reġuni ġifieri, aħna nafu mod ċar li l-politika ta' koeżjoni hija l-lodda l-kbira biex ikunu nistgħu nevitaw differenzi u ehm, vojt li qed jinfetħu bejn eh, il-reġuni. Iġviri, dawk meta mqabbel dawk ir-reġuni publi, dawk ir-reġuni huma onja u dawk li huma foqra. Forse nista' nistaqsik, Sinjura Hubner, il-Kummissarju tkellem dwar il-ħsieb ġdid, eh, din il-bidla ta' ħsieb, iżda namlu dibattitu bħal dan, nissugraw li mmorru għal kunċett antik ta' politika ta' koezjoni. Irridu nisfidaw din il-viżjoni u xek. Neħtieġu namlu dan. Niftakar li dejjem nagħdu minn dibattitu bħal dan u dan it-tip ta' argumenti, anke meta kellna negozjati tal-budget, pereżempju naqbel ma' bosta mill-argumenti li dawk li huma favur nef aħjar qed jużaw dan l-argument politika ta' kożjoni na nitkellmu dwar f'dan aħħar għaxar snin li jkun hemm nef aħjar ġifieri tkun aktar effiċenti. Iżda hemm ħafna affarijiet li qed jiddaħlu fil-politika li bidlu l l-arkitettura tal-politika. Mbagħad irridu jkollna diskussjoni li tinvolvi lil kulħadd. Jekk irridux ir-reġuni tranzizzjonali jew le, jekk irridux kwistjoni ta' prestazzjoni jew le. Dawn huma kwistjonijiet li qed niddiskutu iżda ġeneralment il-ħbieb u l-aqwa ħbieb tal-politika ta' koeżjoni ma rridu xejn għajr nefqa aħjar u l-aqwa investiment l-aqwa nefqa l-fondi Ewropej. Iżda rridu nitkellmu dwar diskussjoni li dak kollu li rrit jinfetaħ. Grazzi għal din il-politika bħalma tafu hija waħda mill-iktar eh, riformata, waħda mill-iktar frekwenti probabbilment, iżda nittamaw li b'din ir-riforma jkollna politika aħjar u iktar argumenti aħjar favur din il-politika. Grazzi, ħu pjaċir nistaqsi ħafna domandi, iżda nixtieq nadir kelma lil ħaddieħor. Ħafna talbu għal kummenti, ħankun stretta ħafna kumment wieħed, punt wieħed qasir, u mbagħad nerġgħu lura għal panel. Għandna mistoqsijiet minn Twitter, mill-kmamar ta' stennija fejn hemm il-smieħet jixxandar u anki għandna il-President tal-Kumitat tar-Reġuni, Viċi-President issa tal-Kumitat tar-Reġuni. Grazzi. L-għonnet, ġeki, jek te permetti li fisem il-gruppi politiċi u anki il-Kumitat tar raġuni nishtiq niprezenta l president tana Ramon Valkarsel il-kondoljanzi tana, mux li l ubiss ovvjament, izdanki l-kollegi tal-Andalusija u r-reġun ta' Valencia. Kondoljanzi għall-arar terribli li kienem li fil-kas tar raġun tijow tkompli iżid mal-dramma kbir li kien hemm tat terremot. Il-koll naħsbu li hemm bżonn li jkun hemm solidarjetà Ewropea u bekk nkun nistgħu nintervjenu bil-politiki li jżidu s-sigurtà tat-territorji. Hemm linji f'din id-direzzjoni u nittamaw li dawn jiġu mħaffa. U għalhekk għandna bżonn budget tajjeb Ewropew. Jiena nixtieq nagħmel ftit punti fil-qosor bħala rapporter tal-opinjoni mill-ġdid, mfassla mill-ġdid tal-Kumitat ta' reġuni fuq il mff il-Qafas Finanzjarju Multianwali, rajna l-modifiki minnaħa tal-Kummissjoni wkoll. Diġà intqal li aħna favur ftehim tajjeb li jkun sodisfaċenti għal Parlament Ewropew u anke l-Istati membri, iżda fuq kollox li jkun ftejm li jkun validu għal reġuni kollha. U għalhekk aħna nappoġġaw li jkun hemm budget li permetti li garantixxi li jkun hemm politika ta' koeżjoni, politika reġjonali fil- tipi kollha ta' reġuni mhux biss ta' konverġenza iżda ta' tranzizzjoni u ta' kompetittività. Ma ninsawx li ta' sekwit ikunu r-reġuni tal-kompetittività, ġifiri li jkunu fi tranzizjoni li jkollhom żvilupp, iżda llum il-ġurnata tibatu minħabba l-kriżi, u għalhekk għandhom bżonn li jerġgħu jikkwalifikaw mill-ġdid l-ekonomija tagħhom. Skont ir-rapport tagħna li għadħan votaw fuqu, nixtieq infakkar ftit punti. L-ewwel net l-ammont totali Ma ninsawx li dawn il-fondi tisugraw li jkunu l-unika fondi ta' investiment li fuqhom qed iserħu il-reġuni Ewropej u li jistgħu jserħu fuqhom fis-snin li ġejjin u għalhekk huma essenzjali ta' bilħaq. It-tieni punt Iva, iva, Ehm, nfakru l-prinċipju tal kozjoni importanti nafu li ħafna mill-punti li hemm fil-skema tal-Kunsill huma punti li rigwardawna iżda ma ġejniex konsultati kif suppost. L-aħħar punt hemm xi dokumenti li tqasmu fir rigward il-Kummissjoni li m'għandhomx x'jaqsmu daqshekk mal-nef aħjar fis-sens li jkun iktar sempliċi u iktar mod effikaċi kif għamlu nefqa jider li tkun iktar settorjali minn ma jagħti tweġiba dik l-istrateġija ta' integrazzjoni territorjali li l-Kummissjoni kienet saħqet fuqa u li aħna tant nixtiequ. Il-President interrompi, dispieċini, mħafna nixtiequ jitkellmu rritna nagħti kelma l kulħadd. Is-Sur Van Nistelrooy. fil-Parlament Ewropew qed niltaqgħu għal dan id-dibattitu għalhekk ikun forsi idea tajba li ngħidu fejn ninsabu bħalissa. Il-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali ngħata mandat, l-ewwel li ngħatajna mandat fil-fatt biex nivvotaw u ninnegozjaw mal-Kunsill fuq 4000 emenda u xtaqna ngħidu xirridu pass wara pass irrid ikollna regolament sħiħ u l-effetti tiegħu kollha, l-arkitettura tiegħu u rridu negozjaw dwar dan mal-Kunsill għaliex kmini s-sena d-dieħla l-sħabijiet nazzjonali jridu jiġu infasla u intom fir-reġun u bliet tridu taħdmu dwar dan. Jekk dan ma jseħx fil-ħin, inkunu qegħdin nitilfu il-ħin. U aħna rridu nitkellmu dwar flejjes u mhux dwar strumenti, dan importanti. Ħbieb Ivanna ħbieb hawnhekk fil-Parlament Ewropa u nixtieq nisħu dan il-punt. U naħseb li eh, transkonfinalment ħankunu fost il-ħbib ta' nef aħjar. Iżda il-pajizi irridu jkollhom il-flejjes, irridu ninvestu flejjes għal koeżjoni, irridu noħolqu pont bejn dawn it-tip ta' pajizi, tipi ta' pajizi differenti. Per eżempju, lejn it-triq għall-eċċellenza. Flejjes fil-fondi reġjonali jridu jintefqu b'tali mod anke fil-pajjiżi l-inqas sviluppati fl-Ewropa li tagħmel dak il-pass lejn l-arfin li timxi fi tranzizjoni lejn ejjun ġodda rinnovabbli tal-enerġija u anke għal kompetittività fil ġejjeni u naħseb li dawn il-kontributi huma essenzjali. U dan ser argument aħjar biex ikonna dawn il-flejjes. Nitlob il-kellim li jmiss biex ikun aktar fil-qosor għandi 25 kellima u għanna 20 minuta. U rritnati l-ċans il-kulħadd biex jirreagġiċi. Michael Schmeiger, jek jozbu. Sorry, some technical problems. Skużani, kelli xie problemi tekniċi. Signora Hübner, Kommissarju, Sur President, Din l-aħħar nofsija tkellimna dwar ħafna kwistjonijiet li se niddiskutuhom nhar l-erba fil-laqa tar-reġi u se niġu lura għalihom aktar l-qudiem imma hawnhekk nixtieq nara x'naħsbu dwar dan kollu fil- fl u x'jasbu wkoll dwar gruppi oħrajn fil-fondi strutturali għanna bżon ta' rizultati eh, riżultati issa dawn il-programmi rridu jiġu sviluppati biex eh, dawn jitħlu fis seħħ u dan mhux se jkun possibbli jekk id-deċiżjonijiet jitħlu fis seħħ f'nofs is-sena 2013. Aħna irridu naraw riżultati mill-Europa 2020 ir-reġuni għandhom bżonn dawn il-fondi biex jispronaw il-kompetittività u joħolqu l impiegi imma aħna dan nistgħu nagħmluh biss meta jkollna biżejjed fondi disponibbli u għalhekk hemm bżonn illi nitkellmu dwar dawn l-affarijiet f'Novembru u uh, Sir Van Rompuy għallinna kemtejn illi għawelna qalbna dan irridu inwet uħ kollu biss wara li tittieħed deċiżjoni f'waqta. yes, thanks, Jackie. We, we have here... Iva, grazzi, Jackie. Aħna għanna lazla jew li nkunu diplomatiċi jew inkolla najdu l-affarijiet kif inhuma. Kull sena ikonna dawn l-open days u għalek naħseb għanna nkunu open, miftuħin, najdu l-affarijiet kif inuma. Jina irrit najt li Iva mill-perspettiva tal-membri tal-parlament hemm diviżjoni ċara bejn dawk li huma favur il-koeżjoni u dawk li huma favur l-infiq aħjar. L-espressjoni miex l-iktar waħda xirqa u naqbel ma dak li qalet Sinjura Hübner għaliex fil-kontenut m'hemmx differenza imma Fir-realtà huma ismijiet. Wieħed irid iktar flus għal politika ta' koeżjoni jew għalmenu qed jgħidu u l-oħrajn iridu jnaqsu il-flus allokati għal politika ta' koeżjoni. Għal reġunijiet u li bliet kollha ngħidilkom staqsu l-gvernijiet tagħkom huma ta' xi huma ħbieb tal-koeżjoni jew ta' fi aħjar. Ifisser xi fisser da kollu aħna għanna bżon din it-tip ta' pressjoni jekk aħna rridu politika ta' koeżjoni iktar qawwija f'saħħitha. Skużawni, ma konċ diplomatiku, hemm hemm divizjoni ċara, hemm bżonn ta' iktar bib ta' koeżjoni jekk irridu koeżjoni fl-Ewropa. Kellima li miss. Grazzi ħafna, Signora Krell. Nirringrazzja l rapporter għal kommenti għandi tlet kommenti x'namel l il-proposta tal-Kummissjoni hija tajba, il-Parlament tajjiba, eh, saħħaħa strutturalment u mexxija iktar fil direzzjoni li ridet timxi fija il-Kummissjoni għalmenu fid-direzzjoni li ridu jimxu fija dawk li jixtiequ li jkun hemm minfiq aħjar. Issa la darba n-nis jaqraw il-proposti, jifmuhom, jifmu u koll li dinja xi ħaġa illi jistgħu jaqblu uh, maħħa ma dawk il-ħbib tal-koezjoni, Issa aħna rridu noħorġu minn din il-krizi fl-Unjoni Ewropea, hemm bżonn ta' dawn l-istrumenti favur investimenti, favur reġuni li bliet flejes għall-autoritajiet lokali, dan kollanna bżonnom. Mux se jkonna deċizjoni fuq il-perspettivi finanzjarji f'Novembru. Aħna ma rridux li tkun deċiżjoni kif ġiġi, imma waħda li tippermettilna li nkomplu naħdmu fuq politika ta' koeżjoni u l-Parlament mhux se jippermetti eh, li eh, nis jimbuttawhu jajdu l xandu jajt għalek intom li għetti t-prezentaw reġuni għawnek fi Brussella ħna għedin uh, eh, norbtu unserħu fuqkom għamlu lobbying biex il-reġuni ta'kom ikollom il-budget li għandhom bżon. Mela l-ewel nisma minn għandek unbat eh, ikonna eh, il-tweġibit mill-ant il-panel. Mela, di mhix kwistjoni biss ta' politika tajba jew politika ħażina. Wieħed jista' jkollu politika tajba jekk kulħadd jaħdem flimkien u r-responsabiltajiet ikunu maqsuma. Imma mhux biżejjed li aħna nitkellmu biss dwar il-gvernijiet fuq livelli differenti, ngħidu klim sabiħ fuq il-sħubija. Il sħubija il kliem klim ikun ibbażat fuq fatti u fuq azzjoni Jiena laqqas musen kun diplomatiku hawnhekk. il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jieħu approċ differenti. Jien hawnhekk nixtieq nappella lill parlament Ewropew nirringrazzja mill-qalb lill kumitat Reġi. Ejja nkunu ftit eh, koerenti fl-approċ li nieħdu l-approċ illi, il-rapport eh, illi qed jiġi preparat bħalissa fuq il-governanza fuq livelli differenti, ta' kolli rrid ikun koerenti u konsistenti ma' dak illi kellna qabel. Issa, meta jaslu il-dokumenti, il dokumenti il position papers mill-istati membri kollha, mbagħad naraw il-Parlament, il-Kummissjoni, aħna se niprofa nikkonvinċu lill-Kunsill u l-Istati membri. Grazzi. Issa, irrid niġi lura għal dak li intqal hawnhekk hemm kwistjoni waħda li nixtieq li titkellmu fuqha, jiġifieri li r-reġuni ikunu jistgħu jieħdu miżuri speċifiċi għal skont il-bżonnijiet tagħhom. Martin Schulz semmiħ ukoll kemm il-darba smajna minn qal governanza fuq livelli differenti biex jiffaċċaw sfidi differenti. Xirrit ikun hemm iktar konċentrazzjoni u iktar flessibilità din kienet propju l-qalba tad-diskussjoni, mhux biss fl-aspetti tal-flus imma anke aspetti tal-riforma. Inti aktar min id-dert li kont qed li apparti mill-kwistjoni tal-kredibilità dan huwa l-prezz jekk inti trid iżomm il-flus irid ikollok il-konċentrazzjoni tematika. Fimt sew sur kummissarju? Iva, fil-qosor ħafna fuq ehm, dan is suġġett importanti ħafna. Il-konċentrazzjoni tematika mhijiex xi ħaġa li tmur kontra soluzzjonijiet illi jkunu infasla b'mod speċifiku skont il-bżonnijiet. Imma dan il-menu jekk l hekk irid ikun eh, ibbażat fuq eh, eh, tlet platti ta' ikel M'hemm bżonn illi eh, niklu wisq. Em irridu nikkonċentraw ruħna fuq eh, ftit u fuq dak biss. Dak li huwa importanti huwa li fil-diskussjoni ma jkunx hemm kontradizzjoni bejn il-Kummissjoni, ir-Reġuni u l-Parlament. Jiena nixtieq nirringrazzja l-żewġ istituzzjonijiet illi irreagġixxew daqshekk malajr għal proposti tagħna. Floqsma kollha ma kienx hemm kritika, però il-politika reġjonali tittamel rapport l kumitat tal-Reġuni għamel rapport ukoll, jifim jiġifieri memx problemi mill perspettiva tal-politika reġjonali, issa għanna bżon ta' deċiżjonijiet finanzjarji tajbin. U jiena wkoll irrid nitkellem u najdilkom illi memx għalfejn illi noqogħdu nifirdu l-gruppi biex jirnexxinna eh, nirrenjaw forsi wieħed ikun ixaqleb iktar naħar mhux lejn oħra, però m'hemmx għalfejn li noħolqu firda. Hemm fil-fatt 25% tar-reġuni li huma inqas sviluppati u iktar minn 70% sejjer għandhom. Ma nafx hekk dan huwiex ġust imma din hija l-politika tagħna. jina naħseb illi fil-ġemat li ġejjien, jew eh, anki fi xur li ġejjien eh, naħseb illi dinja xaħġa li rridu nżommu għaf moħna. Repetirme, ġo. Jien qed nirriskja nirrepeti ruħi ma jiena nista' ngħid li naqbel kompletament ma dak li għadu kif qal il-Kummissarju. Aħna kellna l-opportunità li nisimgħu lill-Kummissjoni u fil-fatt għadu kif reġa' tkellem il-Kummissarju, smajna l-Parlament Ewropew rappreżentat minn Sur Schulz, il-President, u smajna numru ta' vuċijiet min-naħa tal-Kumitat eh, ta' Reġuni u aħna l-koll naqblu li fil-fatt il-politika ta' koezjoni għandha iżjed bib milli edewwa. Iżda ċertament m'għandniex niftħu eh, distakki bejnietom. Fl-aħħar mill-aħħar aħna ninsabu fil-qalba ta' ċittadini Ewropej, rridu naraw min eh, min ma jridx l-infiq intelligenti Jiena ma nix niftaħ dibattitu, ma nixtieqx nkun antipatku, iżda xorta waħda ħana dan. Jiena l-unika ħaġa qed tinkwitini, tinkwetani di tal infi intelligenti għala fl-aħħar mill ħar isna qegħdin nagħmlu speċi ta' kundizzjonalità makroekonomika eh, li hija li zjed viċin għal dak li kien hemm qabel. Grazzi. Quick thought from you, Mrs. Hubner, before. Kemm tejn minn għandek, Signora Hubner? Iva, nifhem fuq il-konċentrazzjoni tematika. Ħafna drabi konna ħafna diskussjonijiet mal- mal-Kummissjoni fuq dan. Naħseb li huwa importanti ħafna li jekk hemm ħafna bżonn ta' modernizzar fl-Ewropa u m'għandniex biżejjed flus, ovvjament irridu nikkonċentraw. L-isfida hawnhekk mhix li aħna rridu nirfinaw l-għanijiet tal-istrateġija 2020. Din il-politika fil-fatt titlob illi aħna rridu nindirizzaw bżonijiet differenti, situazzjonijiet differenti u ninvestu bila għall il-flus illi jaslunna mill-budget tal-Europa. Tal Aħna rridu nifokaw fuq xinu ma bżonnijiet essenzjali f'reġjun partikolari, reġjun jew il-belt rridhom ikollhom il-possibilità illi jażlu l-prioritajiet tagħhom dik il-priorità illi forsi għalihom hija l-iktar importanti. Hawnhekk aħna maħniex differenti mill-Kummissjoni Ewropea, aħna qed ngħidu rridu ikonna għażla. Aħna bħala reġjun nażlu illi namlu tlieta jew erba' interventi minn minn xi ħamsa jew sitta dan skont is-sitwazzjoni fir-reġjun u minna konvinta li se, niftemu. Mella, grazzi ħafna, għad baqa ħafna nis li jishti u jamlu mistoqsijiet jew jikkommentaw. mela taqbżux il-ħin iktar minuta mandkom iktar. Il-liberali Ewropej għamlu eh, transizjoni enerġetika priorità din is-sena ġifiri se nifokaw fuq produzzjoni tal-enerġija fuq skala żgħira. U dan ifisser li se jkun hemm impatt pożittiv fuq il-klima u se jkun hemm inqas importazzjoni ta' eh, fuels fossili għax miljuni ta' ċittadini u kumpaniji żgħar se jipparteċipaw biex eh, jiġġeneraw enerġija nadifa. Il-fondi strutturali għandhom rwol importanti f'din it-tranzizzjoni għall ekonomija bużu baxx ta' karbonju ma' maħmiex qed niżaġera li politika ta' koeżjoni waħda mill-istrumenti l-iktar importanti li jibser permettinna niksbu dan. Kummissarju, eh, dan l-aħħar inti fil-Polonja inti għat illi irridu nevitaw situazzjonijiet kif kien fl-modi fejn investimenti fl-infrastruttura saru minnajr investimenti fil-SMEs, fil-innovazzjoni, fil-sem, fil-suq ta' xol, kem fil-żoni urbani u rurali. Għalek jena nishtiq nistaqsik. Għalfejn memx proposti fuq il-mejda bħalissa bħal eh, bħal dak maġara eh, f'kmini din il-ġimma li 20% mill-fondi tal irdf jintużaw għal miżuri favur il-klima u li għatmanniex perċentwali fl-ISF u fil-fondi fil-fond ta' kawzjoni illi joħol u propju dan l-izbilanċ illi inti tixtieq tevitaħ mela forsi inti u Sinjura Hubne tistaw tajdulna għalfejn edin tajdu li rritu kuna 20% tal-fondi tal-IRDF ma ġewx applikati u kol fl-ISF u fil-fond ta' koezjoni. Forsi tara xekemx lokal titjib. Skużani, għet ninterrompi. Karl Heinz. Dank, auch di 10. Ausgabe deħ. Grazzi ħafna, Iva, anka jekk eh, dan l-10 edizzjoni tal-Open Dates ikun fil-fat suċċess, ma rridux ninsew li l-affarijiet mixin ħażin fl-Ewropa u jekk aħna nixtiequ l-affarijiet jitjiebu, ma nistgħux ikunu sempliċement sodisfatti billi najdu li ma grupp taħbib nixtieq nkunu parti minnu. Jekk rridu, aħna xinna ntejbu l-affarijiet, jekk xinna neħu in-nies f'dawk il-municipalitajiet, dawk il-reġuni, jew nkella eh, fil-pjazzet tal-ibliet, l-irħura, biex nikkonvinċuhom li l-Ewropa għandha valur miżjud u dan għandu x'jaqsam ħafna iżjed mal-perspettivi finanzjarji tan-nofs iż-żmien. U għalhekk il-grupp tiegħi jista' jgħid mod ċar li aħna iva naqblu mal-proposta tal-Kummissjoni u aħna kuntenti ħafna li il-Parlament aġixxa b'dan il-mod. Iżda issa rridu niskurjaw, irridu riżultat u dan irrid ikun riżultat pożittiv u maġġel. u l-aħħar ma mhux l-inqas irridu nassiguraw li nirranġaw il-budgets tagħna dan huwa importanti ħafna ovvjament li huwa importanti. Iżda m'għandniex ikonna sempliciment waqfa mid-dejn bħal-mem fil-pat fiskali. Aħna ma nixtiqux inxeklu l-investiment tagħna u l-perspettivi għal-ġejjieni. Eh, Sur Silberg. Grazzi. Eh, President Sir Komissarju, mistiedna onorevoli, Fissem tal-grupp tija jena nishtiq nilqa dan il-sujġet tal-avveniment ta' din is-sena iżda jena naħseb li ħaġa importanti hija li namlu distinzjoni bejn li namlu deċiżjonijiet u l-implementazzjoni tagħhom nixtieq insemmi żewġ oqswa ta' problema li hija iż-żgħażagħ l-qatt eccetera. Eh, ċfiri, il-qat illum il-ġurnata, partikolarment fost iż-żaza huwa ta' tħassib kbir, jekk ma nagħmlu xejn qed nirriskjaw nintilfu eh, ġenerazzjoni sħiħa. Ix-xogħol ta' żaza huwa li jistudjaw aħna rridu nofrulhom imbagħad impjiegi, aħna rridu nofru sfidi ġodda mm, la darba il-żminijiet diffiċli jgħaddu. U b'dan il-mod ikunu nistgħu nħolqu il-prekondizzjonijiet għal tkabbir ekonomiku. Iżda, id-direzzjoni ta' programmi ta' zaza bħal Erasmus oħrajn id ħasbuna. Il-mistoqsija tiegħi hija kif il-Kummissjoni u l-Presidenza għandhom l-intenzjoni li iniedu eh, inizjattivi għaż Zaza. Fil-laqgħa tal-Polonja dawn ukoll ġew diskussi dawn is-suġġetti ħafna drabi kien hemm biss żewġ inizjattivi ċentralizzanti li ntużaw fil-kriżi ekonomika u meta nikkonsidraw kemm serja s-sitwazzjoni rridu nikkonsidraw ir-rwol u l-possibilità tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Ma nix nibżaw minnhom anzi irridu naħdu flimkien biex noħolqu eh, żoni ta' tkabbir ekoloġiku. Signora Hubner, biex nikonkludi jina nittama li jinto ħatkunu tistaw tħarsu il-bazi u l-pilastri tal-politika eh, ta' kozjoni. Iva, skużawni. Et niprofa, et niprofa li il kolħat, ma diffiċ ħafna. Grazie ħafna jina et neħu għost għan dibattitu ħan niprofa nitkella fuq osor kemm jista' jkun aħna bil mot il mot qed nippruvaw nuru li l-politika ta' koezjoni hija ta' bżon u f'kull mod qegħdin nippruvaw nuru dan il-fatt qed nitkellmu dwar l-Ugwaljanza Ewropea tal-importanza ta' reġuni differenti, dan huwa ovvju. Iżda jiena nixtieq nistaqsi. Aħna kapaċi li noħolqu xi oqsfa ta' programm li huma stabbli? minar ma nispiċċaw li dejjem noqogħdu nirranġaw nikorreġuhom f'dan il-qafas ta' programmar. Dan huwa importanti ħafna. Il-qafas ta' programmar irid ikun stabbli u irid ikun flessibbli wkoll. Grazzi Iva, xemm xi ħadd li verament jixtieq jitkellem. Mela, kollegi. Il-Parlament Ewropew, Komitat ta' Reġuni, dawn appoġġaw il-ħolqien ta' kategorija ġdida ta' reġuni kif ukoll tranzizzjoni għal politika ta' kozjoni għal 2013. Issa fidejn l-istati membri li jerfaw responsabiltajiet tagħhom u nixtieq nenfasizza li il-budget għal reġuni u tranzizzjoni ma jfissirx li ħajkonna żieda ġenerali fil-budget tal-politika ta' kozjoni jew inkella tnaqqis għal reġuni l-aktar jew lanqas żviluppati. Jiena naħseb li l-politika ta' kozjoni trid twaqqaf sistema sempliċi u ġusta li tkun trasparenti u effettiva għal dawn il-reġuni nsab fi tranzizjoni. Dawn irridu jiġu inklużi, ġifiri il reġuni li għandhom GDP ta' 70-80% tal-GDP irridu jkunu laħu kompetitività tagħhom irridu jgħatu xprun l-ekonomija tagħhom u jiena naħseb li din tkun eh, mod ċar kif nistgħu nuru il-prinċipji ta' politika ta' koeżjoni kif jinsabu fit-trattat għaliex fl-Unjoni Ewropea b-280 reġun il-qasma li jem bejn reġuni li huma onja u foqra ma, ma jirtirriflettix ir-realtà. Aħna rridu nħeġġu l-istati membri tagħna biex jilħu l-aħjar ftejn fuq dan il-qafas finanzjarju kif ukoll ikollhom il-kuraġġ li jagħmlu innovazzjoni. And then I really Grazzi, l-aħħar kellima, kelliema u mbagħad eh, ikolli nagħlaq. Grazie il-kollega tiegħi għadu kif tkellem dwar il-kohezjoni territorjali din tfisser li għandna bżonn ta' sforz finanzjarju. Kif ukoll irid ikun hemm implementazzjoni f'dawn ir-reġuni ta' tranzizzjoni, iżda aħna eh, ma tkellimniex fuq il-kohezjoni bejn il-politika reġjonali u il-PAK. Għaliex il-PAK, ġri il-politika agrikola komuni, hija fil-fatt parti mill-kohezjoni, parti minn żvilupp sostenibbli u l-impjiegi Għalek, mux tkunx essenzjali li dawn l-isforzi kolla naqduhom fl-imkienu mux ikonna sistema wahda fejn għajdu iva, jew il-koezjoni, jew il-package, jew wahda jew l-oħra. Aħna għanna bżonet it-nejn Grazzi ħafna il-politika reġjonali, il-politika ta' koezjoni, dawn huma politiki importanti ħafna li rridu nikkontribwixxu sabiex intejbu nużawhom biex waslu għal titjib fil-kwalità ta' ħajja fl-Ewropa. U eh, mod kif nagħmlu dan hija wkoll il-politika tal-kura tas-saħħa u il-politika Ewropea għandha sissin tagħha fil-trattati U surħan fid-dawl tal-fat li tant għanna kwalitajiet bejn stati membri u eh, bejn reġuni xin responsabilta għal-politika reġjonali f'dan il-qasam. Irridu għom fil-punti eh, ewlenin tal-politika tagħna, mela xi mistoqsijiet oħra li waslunna eh, u li naħseb li tajjeb li għom ukoll minn Twitter, per eżempju, Herman Van Rompuy semma li hemm post lokal titjib fil-programmi reġjonali u nazzjonali u xistaw nagħmlu. Issa minn waħda mill-kmamar ta' smieħ minn ċentru Ewropew għal Kooperazzjoni Reġjonali kejja Triple Helix, mutenta Triple Helix, e, ir-rwol tal-NGOs jistaw jihdu xi titip fil-waqt li kooperazzjoni mill e, ikollhom ukoll e, kooperazzjoni ma' oħrajn. Issa Kevin Ross dwar it-tnaqqis tal-emissjoni ta' karbonju u dan qed xekkel il-kumpaniji biex jikkurkupraw ekonomikament, dan huwa suġġett kompletament differenti U mistoqsija oħra mill-Svezja dwar l-ekwaljanza bejn is-sessi u ir-rwol tiegħu fit-tkabbir. Ma nixħin nirrispondu għal mistoqsijiet kollha imma nixtieq nagħti eh, il-kelma li l-panel tagħna ma tantx għandna ċans imma nixtieq nitlobkom. Toqgħodux tipprova twieġbu il-mistoqsijiet kollha individwali ġew mistoqsija, imma kummissarju inti qed aktar kmini, to be or not to be. Ah, aħna xan għandna naħdmu ma naħdmux E, li kieku priorita priorità waħda f'sentenza biex nassiguraw li l-kredibilità ta' dil-politika nżommu ah, ġifiri li reġuni jistaw jagħmlu differenza u li l-Unjoni Ewropea tagħmel l-almu tagħha biex tgħinhom, xi tkun din il-priorità? Forsi ħanitlob il-President jitkellem l-ewwel bat, il-Kummissarju bat nagħti l-aħħar kelma l Sinjura Hubner. Sur President, sempliciment natu tweġiba reali l problemi reali ta' soċjetajiet. Ta' kollox. Also die Regionalpolitik ist uh, das Herzstück Europa. Dwar eh, eh, il-politika reġjonali hija fil-qalba tal-politika Ewropea jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar li xilna nwettqu l-anijiet tal-Ewropa f'forma konkreta rridu nkunu konxi ta' dan jekk inti temmen fil-viżjoni tal-Ewropa jiena naħseb li trid tipprova timplementa l-politika reġjonali bl-aħjar mod. U fil politika reġjonali tinsab hemm propju għalhekk għal dak li huwa l-infrastruttura u anka xi oqsma oħra għandna bżonn eh, soluzzjonijiet intelligenti bis-sens u jiena nittama li nkunu nistgħu eh, jista' jkollna progress f'dan il-qasam. Skużaw, ħajkolli nsemmi xi ħaġa li ma diskutejniex naħseb li hija verament importanti li naħseb li hemm potenzjal għal destabilizzazzjoni ta' situazzjoni ta' reġuni addizzjonali għaliex issa dawn ir-reġuni rridu jagħmlu investiment eh, importanti biex joħorġu mill-kriżi u jiena naħseb li fil-politika hemm dan ir-risk li jkun hemm ħafna titjiranġar tal-programmar minħabba dawn ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi u ġifri l-pjanijiet il-programmi ta' riforma nazzjonali kif ukoll is-sitwazzjoni makroekonomika għalhekk irridu naraw li ma nispiċċawx niddistabilizzaw il-politika tal-investiment. U f'dan il-kuntest il-kundizzjonalità makroekonomika li tista' tasal ma' tibdil fuq il-ħlasijiet u l impenni f'nofs proġett dawn ukoll ħajkunu fattur li ħaj destabilizzaw dinja l-istess kwistjoni li hija marbuta l dan huwa propju dak li għadu kif semma l-President Schulz aħna probabbilment għandna bejn 6 u 10 biljun euro ta' deficit li ma jinsabux fil-budget biex inħallsu għal eh, kontijiet li jaslu minnat l-istati membru u reġuni u li huma marbuta mal-proġetti li huma għaddejjin li jistgħu faċċaw sitwazzjoni fejn l-awtoritajiet ta' ġestjoni ma jkollhomx il-flus jispiċċaw iwaqfu l-proġetti u din hija sitwazzjoni li ħatkun għar, eh, issir għar minħabba l-fatt li fil-qafas il-ġdid edin nofru pagamenti minn qoddim zar ħafna, u probabbilment ħajkonna bżon ħafna minn dawn il-pagamenti qoddim minħabba situazzjoni fiskali fuq livell reġjonali minħabba l-budget dan il-budget naqqas b'xi wieħed fil-mija u dan ifisser daw l-kontijiet kollha mhux ħajtħallsu issa daw ukoll ikollna npoġġuhom fil-perspettiva finanzjarja li jmiss fil-bidu tagħha u l-ħlas minn qudiem ħajkun limitat. U dan jista' jwassal għal nuqqas ta' stabilità fil-politika fuq livell lokali u reġjonali u din tħassibni ħafna. Grazzi ħafna mela fuq din il-nota nixtieq nitlobkom biex nirringrazzjaw il kelliema tagħna.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 Jekk ħireġ xi messaġġ wieħed minn pratikament kull min tkellem huwa li ejja imorru e, e, fil-post biex nwasslu dan l-argument hemm bżonn li konna vuċi b'saħħitha. U l-Open Days propju għalhekk huma biex ikonna l-opportunità ndiskutu fid-dettall dawn il-kwistjonijiet kollha. Nixtieq nirringrazzjakom, nixtieq nirringrazzja l-interpreti, nixtieq nirringrazzja lil kulħadd u skużawni li kon daqshekk soda palma taraw ma kienx daqshekk faċli ndaħlu lil kulħadd u nixtieq nagħlaq billi nistidimkom il-koll għal riċeviment l eh, u il-ftuħ ta' eżibizzjoni artistika u eżibizzjoni fuq il-kooperazzjoni interregjonali fil-Kumitat ta' Reġun bejn is-6 u nofs sa' 8 fil-Sular 5 u 6. Grazzi lil kulħadd u nixtieq nawguralkom ġimgħa mill-isbaħ. Ahora han sido las inundaciones. Lo peor es que nunca, todavía no había recuperado el curso vital